orti tal-ġustizja fuq dan is-suġġett issa dwar la bozz ta' l-opinjoni ta' Stephen Hughes il-rapport tal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali se jkun lest f'nofs frar u għalhekk Eh, fl-20 ta' frar fil-fat kienet id-data li konna se diskutu issa se fuq fil-25 ta' frar. Raba avvis. Rrit nfakkarkom l-importanza tal- eh, tal-ġimma parlamentari Ewropea. li se ssir il-ġimma d-dieħla u il-komitat tagħna għandu l rwol importanti ħafna x'jagħmel fil-komitat ikon u il-komitat dwar il-budget. Ekk ġobkom attendu biħġarkom u eh, waqt il-seduta illi aħna sem eh, meċxu b'mod dirett it-tlieta war nofsinhar. Sen eh, se niddiskutu żewġ suġġetti il-xogħol ta' zazax u l-impatt soċjali tal- Eh, mizuri ta' austerita. Il-laqa tagħna issa eh, edha t-xandar fuq l-internet pal-laqa tagħna issa nadu għat-tielet punt fuq l agenda tagħna fejn nista' senat il-mikrofonu l Stephen Hughes biex nizaminaw l-emendi ta' kompromess fuq ar rapport tiegħu fuq il-teddita s-saxħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu. Grazzi ħafna. Nibda billi nirringrazzja l shadow Rapporteurs u ħafna uh, membri individuali uħrajn illi ħadmu mill-qrib miegħi fuq dan is-suġġett. Mod partikolari nirringrazzja lil George Beck u Rimedali u Phil Banyan Eh, illi huma shadow rapporters mill-gruppi l-oħrajn. Ħdimna żvieq biex eh, noħorġu bil 13 l-emenda ta' kompromess b'kollox. Jiena uh, spiegajtilkom dawn l-emendi xkienu u għat li na kontadni miftuħ li nisma kommenti mill-shadow rapporteurs u membri oħrajn. Irċevejt eh, kommenti oħrajn u għalhekk il-kompromessi issa ġew irfinati u għandna ftejm eh, sot fuq dawn it-13 l-emenda ta' kompromess. Mhux se noqgħod eh, nispjegawħolkom kollha għaliex kellkom iċ-ċans taqrawhom wahedkom. Naħseb illi żewġ kompromessi l-iktar importanti fil-fema tiegħi huma Ġ u akka. dana dwar l-ewwel il-meta E, se jibda l-programm biex aħna neħu l-asbestos mill-Unjoni Ewropea kollha u wissa nitolbu l-Unjoni Ewropea biex tagħmel analiżi tal-impatt u analiżi ta' e, l-benefiċċju e, tal-ispejjeż biex u timxi wkoll biex l-Unjoni Ewropea forsi tista' segwi l-eżempju tal-Polonja illi tippjana li tneħħi l-asbestos kollu sa l-2032 Umbat hemm emmen doħra li tirrakkomanda illi uh, ikonna reġistri pubbliċi ta' l-asbestos għalix tana ek jatina informazzjoni u jgħina u koll biex norganizzaw it-neħija tal-asbestos u nejnu nħarġu lil dawk il-ħaddima illi uh, liktar huma suġġetti li kunu esposti għal l-asbestos, jiġifieri l-emendi ta' kompromess din emmek Eh, jieħdu post ħafna eh, emendi li ġew prezentati oriġinarjament. Jina ma ħdimt ma' Elizabeth Moran Chantier, John Back u Karin Mandeli u nittama illi dawn ikunu appoġġati mill-partiti kollha. Jiena ma nistax napoġġa l-emendi ta' senjura Asseja jew Roger Helmer li jixtiequ li jħallu barra jew ħassru l-biċċa kbira tar-rapport ma li kiena ma nistax uh, naqbel ma l-emendi li proponew huma. Nista uh, naqbel ma xi emendi li ressa Andrea Zanoni, Konstantina Skukas u George Back. U nirringrazzjom għal kontribut tagħhom il-kontribut eh, uh, li wasal permezz tal-emendi li ipproponew. proponew Punt ieħor li xtaqt nsemmi kien punt il għajmu Sir Klok l-aħħar darba illi il-tqajna naf li Roger Helma jaqbel miegħu. Uh, u kienem uh, kien hemm mistoqsija dwar l-asbestos krizotili u x'tassew teddida jiena assamt l-opinjoni tal-British Health and Safety Executive u għattu kol il-Kommissjoni għamlitu fuq il-lista ta' sostanzi karċinogeni irċevejna nota tajba ħafna mill-Kommissjoni Ewropea il bira nittama li il-membri kollom l-opportunità jaqrawa, forsi tkun tista titqassam hawnhekk fil-Kumitat. Il-Kummissjoni kienet għadha ma kellix l-opportunità li twieġa fil-Kumitat l-aħħar darba ma ħarġu b'din in-nota li tagħmilha ċara li mill-perspettiva tagħhom l-asbestos krisotili jew l-asbestos abjat huwa perikolus ħafna jista' jikkawża sensiela ta' kansers eh, eh, korro ħafna. Ġifiri, dan huwa dibattitu illi eh, ilu għaddej 15-20 eh, sena qabel ma kienem din il-proibizjoni tal-asbestos fl-Unjoni Ewropea kollha, inkluż l-asbestos krizotili. Issa, ni hawnhekk u eh, issa nistenna bil-ħerqa biex nisma l kummenti tal-kollegi. Grazzi. Karin Madeli. Grazzi, Signora President. Jiena l għandet nishtiq nifraħ l-rapporter Stephen Hughes għal kooperazzjoni eccellenti li kellu ma' Shadow Rapporteurs. Jiena kontenta ħafna illi fl-aħħar l-ideja illi il-problemi tas saħħa li joħlo l-asbestos huma eh, għadna ma' ma jomx għad baqa uh, fil-dajes, fil-tunnels u kullimkien, insomma, tbaqa dan l-asbestos. Aħna kontenti bil-asbestos, eh, bil-skużawni, bil-kompromess li l ħaqna u bil-fat illi ħafna drabi il-ħaddima laqas ikunu jafu ma jkollhomx biżejjed informazzjoni, per fil-qasam tal-bini u tal-manutenzjoni, u laqas ikunu jafu illi hemm l-asbestos, jiġifieri dan huwa suġġett illi eh, irridu eh, huwa misħuq sew f'dan il-rapport kuntenta wkoll li bilna li nitolbu lill kummissjoni biex tagħmel rakkomandazzjoni lill istati membri dwar l-iżvilupp ta' reġistri pubbliċi fuq l-asbestos sabiex il minħaddem u il-ħaddiema ikunu jafu iktar dwar l-asbestos u anke jagħmlu iktar fil-qasam tal-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u anki li nitolbu l kummissjoni li toħloq grupp ta' ħidma ta' esperti Ewropej u nazzjonali li kollom il-kompetenza illi jaħdmu fuq dak li għandu x'jaqsam il-xogħol u l-ħaddiema li jaħdmu u jistgħu jkunu esposti għall-asbestos ħaġoħra dan il-famuż kompromess L fejn aħna qed nitolbu mod ċar direttiva illi tiffissa standards minimi ta' taħriġ professjonali għal eh, ħaddima u dawk li ħadmu fil-qasam tal-manutenzjoni, kostruzzjoni u anki fil-ċentri ta' eh, proċessar tal-iskart ta' l-asbestos. Issa, xi punti naqriktar iktar negattivi, jiena naħseb illi minkejja uh, analizi ta' serjetà tal-problemi bil konsegwenzi korroħ tal-asbestos fuq is-saħħa, jiena naħseb illi il-gruppi politiċi kollha għadhom mhumiex konvinti mija fil-mija illi jekk aħna rridu tassew insalvaw il-ħajja ta' ċittadini, hemm bżonn illi jkun hemm leġislazzjoni uh, vinkolanti u għalhekk irridu nħaffu kemm jista' jkun. Jiena jiddispjaċini li ma sibniex maġġoranza fuq il fat li sir obbligatorja il-logalizzazzjoni u l-reġistrar tal-istoks tal-asbestos li għadhom jeżistu naħseb li dawn ir-reġistri pubbliċi fuq l-asbestos iridu jkunu obbligatorji, dispjaċini li għat memx pjanijiet ta' azzjoni ta' um, fuq il- Eh, l-asbestos u anki fir-rigward tal-proibizzjoni tal-fibri tal-asbestos. U eh, nerġa' infakkarkom u nitlobkom illi tappoġġaw żewġ emendi li għandi ħafna għal qalbi l-emenda 55 illi għamilla obbligatorja li jkun hemm distinzjoni bejn l-asbess il-fibri l asbestos u dak illi ma jitfarrakx għaliex l-effetti fuq is-saħħa huma differenti ħafna u l-emenda eh, seba u design illi isaħħaħ l-evalwazzjoni tal-prodotti kollha illi se jintużaw dawn il-prodotti illi se jissostitwixxu l-asbestos. Ma nistawx nissostitwixxu l-asbestos bi prodotti illi għada pitada nindunaw illi għamlu iktar ħsara l saħħa Ġifiri dawn il-prodotti li diġu evalwati sew. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna. Issa Roger Elmer Grazzi ħafna, Signora President. Jina u kol nishtiq nirringrazzja l-rapporter Kuntent ħafna li qed nara li qed jisħaq illi fuq il-bżonn ta' eh, studji ta' impatt. Kif qalu bir-raġun il qofol ta' dan id-dibattitu kien propju eh, jekk l-asbestos li għandux ikun it-trattat bl-istess mod bħal l-asbestos blu u dak kannella għaliex dawn tal-aħħar huma perikolużi ħafna issa dubji dwar jekk l-asbestos abja għandu xieġi trattat bl-istess mod. Jien naħseb illi se jkolli nivvota kontra ħafna mill-emendi għaliex waħedhom jidru li huma eh, raġonevoli u ġusti, imma da ma jagħmlux distinzjoni bejn iż-żewġ tipi ta' asbestos għanna xi rapporti xjentifiċi illi forsi ma jaqblux ma dak li qed ngħidu, pereżempju il-rapport Meldrom illi jgħid illi m'hemmx riski partikolari fuq għas-saħħa mill-asbestos abjat, jew inkella r-rapport tal-Health and Safety tal-2006 fejn għamlu histogram, jiena dan il-rapport assamtu l-kollegi waqt l-aħħar eh, darba illi l-asbestos blu u kannella eh, huwa perikollu simma fuq il- dak abjat mem jider li qed jgħidu li ma jagħmilx ħsara rajt illi l-studji um, eh, ta' tassikoloġija u ġibt fil-fat 20 kopja ta' dat dokument, emmer fiħ u dokument ta' 64 paġna jina se namlu emmek fuq il-mejda biex jek u ta' tuħda qatajn għarawħ. Issa, jena nishtiq nikwotalkom ftit eh, linji illi il-kriżot li huwa eh, jiġi attakkat eh, u eh, jiddizintegra u studji fuq dan it-tip ta' asbestos juru illi il-fibri twal jaddu mal-arm il-pulmun u ma jibdewx xi respons fibrogeniku u laqas ma jwaslu għal xi infjammazzjoni fil-pulmun dan il-rapport li ħareġ minn esperti ta' l-Unjoni Ewropea, l-Amerika, l-Kanada, l-Messiku, eccetera, jagħmel e, e, jiċċara li il-fatt illi m'hemmx riskju partikolari mill-asbestos abjad. Imma mbagħad iridu naraw għalfejn hemm sensiela ta' rapporti li juru illi l-asbestos abjat ma joħloqx ebda riskju u xi wħud oħrajn iva juru illi dan huwa perikolus Kien hemm il-rapport ta' professur Julian Peters tal-1997 fejn dan eh, għamel uh, żball kbir illi għal illi peress illi design fil-mija eh, tal-asbestos tal huwa abjad mela allura l-biċċa kbira tal-kansers huma kawzati mill uh, l-asbestos abjad. Issa minn dak iż-żmien law kien hemm żewġ fatturi illi komplew jagħtu reputazzjoni ħażina jekk joġbok, għamnek il-president tinterrompi il-kellim, u jekk joġbok, inti ikkommenta fuq l-emendi, mux tamel diskors ħieħ. Tajjeb, mela, ħanqassar il- il-kommenti tijaj u rritnajt li jena imħasseb ħabna illi il-lobbying estensiv li qed minnaħat eh, minnaħa tal-avukati Amerikani u eh, l-avokati illi dejjem iridu joħol okkażijiet anke fejn ma jeżistux fil- Issa peress li l-emendi ma jamlux distinzjoni bejn it-tipi differenti ta' asbestos, tnejn minnhom huma tossiċi ħafna u wieħed illi mu tossiku xejn, huwa diffiċli illi jiena nappoġġa dawn l-emendi u jiena se nivvota kontra tagħhom u nel dawk il-kollegi li l-huma lesti li jkunu razzjonali u bilanċjati nħeġġiġhom ukoll illi jivvotaw bħali. Is-Sur George Buck. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Jena nixtieq l-ewwel nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol illi għamel. Naħseb illi mill-bidu net dejjem ipprova li kollu dialogu ma' shadow rapporteurs u dejjem ipprova jilħaq kompromessi. Ma naħsibx li hemm għalfejn fejn eh, ngħid ukoll kemm hu rapport importanti dan, dan huwa rapport fejn eh, huwa ta' inizjattiva propju għal daqsant irridu jkun irridu nkunu ambizzjużi u koraġġużi. Eh, rnexxinna nirfinaw ċerti punti importanti ħafna fil-kompromessi kważi jiġifieri ir-reġistri pubbliċi, l-istudji ta' impatt ta' rapport ta' segwitu li jorbot mal-pjan ta' azzjoni sa l-2028 li huwa importanti ħafna fir rigward tar rwol pionier tal-Unjoni Ewropea taħriġ għal eh, ħaddiema standards ta' eh, standards ta' kwalità għal kwalifiki Ġifiri hemm ukoll stedinit u sfidi wkoll il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati membri dan huwa rapport ta' kwalità għolja u eh, kien hemm ħafna kooperazzjoni li waslet għal dan ir-riżultat aħari. Grazzi ħafna is-Sur Filip Benjon. Iva l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill rapporter għal eh, l-sforzi li għamel biex aħna l-ħakna dawn l-emendi ta' kompromess ħadem sfi u tassew rrit nifraħlu. Til kwestjoni tal-asbestos hija waħda importanti u ċar li il-rapporter u shadow rapporters il-kol u jizguraw li kunem laqwa prassi uh, fil-mod kif jiġi trattat l-asbestos fuq il-postijiet ta' xol kontenti li dan il-test ukoll jiffoka kważi kompletament fuq kwistjonijiet bħal aħjar prassi, taħriġ, aċċess għall-informazzjoni, etc. naraw kif il-Kummissjoni tista' tgħin lill istati membri u l-awtoritajiet kompetenti biex jimplementaw dak li jiena nemmen huwa eh, eh, eh, liġi eżistenti li hija qawwija biex u tħares lil ħaddima u l-pubbliku b'mod ġenerali. Na kont eh, imħasseb xifti dwar l-eliminazzjoni totali tal-asbestos u kif dan kien se jsir. Naħseb illi eh, sar sforz kbir fl-emenda ta' kompromess. Eh, l-asbestos huwa sustanza proibita imma biss Eh, ftit każijiet imma hija l-asbestos mhux qiegħed jiġi importat lejn l-Ewropa għad baqa' ħafna asbestos imma fil-binjiet eżistenti u eh, ftit eh, minnu huwa perikolus ħafna saħħa imma tip ieħor mhuwiex taqsek perikolus pereżempju fl-agrikoltura fil-soqfa fil-imħażen fil, fil, fil, fil u li dana probabilment ma, ma mux uh, ma jirrapprezenta ebda teddida l-ħaddima u għalek jina kontent illi il-kollegi talbu Eh, studji ta' impatt, studju eh, ta' l-evalwazzjoni ta', riskju biex naraw fejn qiegħed l-asbestos kemem u x'inhu l-aħjar eh, ħaġa li ssir bih. Naħseb illi jkun aħjar li ma noqogħdux nesponu l-ħaddiema tagħna għall-asbestos fejn m'hemmx bżonn, naraw eżattament fejn hemm bżonn li jitneħħa imma u nagħmlu dan bl-iktar mod sigur possibbli. Jiena ma nistax nappoġġa il-kompromess L li jitlob għal leġislazzjoni ġdida leġislazzjoni eżistenti hija biżejjed u minflok rridu nifokaw l-isforzi tagħna ta' implementazzjoni aħjar wa poċ akbar fejn hemm bżonn. Dan huwa indirizzat fuq smoħrajn tat-test u għalhekk jiena lest li nappoġġa l-bqija tal-kompromessi. Issa fuq il-kwistjoni tal-asbestos krizotili jiena inħeġġeġ lil dawk il-membri li huma konfużi daqs kemm jiena jien bil- l-opinjonijiet eh, xjentifiċi eh, li ma jaqblux ma' xurxin. Jina minix se nieħu deċiżjoni la naħa ma naħa u laqas ma l-oħra lix hemm bżonn ta' ħafna żmien biex niċċarawha dil-kwestjoni. Dawk li mhumiex konvinti la minn naħa u laqas minn oħra jiġifier għandhom naħseb jiena jastjenu mill-vot fuq dawn il-kwistjonijiet. Il-Kommissjoni edha hawnhekk u eh, jekk eh, tista' titkellem ta' xi ħaġa valida u eh, fil-qosor nista' nippermettilhom jitkellmu bħalissa. Is-Sur Costa David. Well, I mean, we made a contribution, the contribution. Għamilna kontribut, il-kontribut ijatem, mux mhux lok tal-Kummissjoni li tagħmel dubi fuq dan konklużjonijiet ma' dak li nista' ngħid huwa li Jekk naslu għal konklużjoni li rridu revizjoni xjentifika nistgħu nagħmlu dan. Iżda din id-deċiżjoni tittieħed dak kollu li nista' ngħid. Il-klassifikazzjoni hija responsabilità tal-DG tal-ambjent u l-imprizi nistgħu nistaqsuhom jekk hemmx eh, xi ħaġa fir rigward revizjoni ta' klassifikazzjoni jekk kiex maħsuba, iżda li minnek naħseb li għandna leġizlazzjoni bbażata fuq dawn il-proprjetajiet rikonoxxutu mhux lok tagħna nissa li aħna npoġġu dubju fuq dan. Grazzi. Si biex rapporter. Rapporter. Grazzi, Signora President. Grazzi għal darboħra li Shadows u oħrajn li tkellmu Karima, jena favur 55 u 57. Għall-emendi ta' kompromess naqbel ma' George Beck u l-emendi tijaw u anki dawk ta' Banyan. Skużawni ma' nistax niprofa kompromess L, provajna bħġarna nifku kompromess imma emmek ma' nesċinniex. Fuq il-kwistjoni ta' asbestos krizotili jiena naħseb li hija opinjoni tal-minoranzi għaliex l-evidenza xjentifika il-maġġoranza ta' ħaturina li l-asbestos abjad wassal għal kanċer għalek għalhekk għandna fuq il-forum kollha ta' asbestos fiħdan l-Unjoni Ewropea. Roger qed jgħid li mhux qed niddistingwu bejn tipi differenti ta' asbestos dan għaliex hemm proibizjoni totali fuq is suq għall-użu ta' forum kollha ta' asbestos u anke mill-Kummissjoni l u urid ċar u tont li l-asbestos abjad ta' tip li iwassal għal kanċer huwa perikolus ħafna. Għalhekk qed nippruvaw nibnu konsensus fuq l-evidenza xjentifika li hemm li l-forum kollha ta' asbestos għastu għall-istess tipi ta' periklu. Dak kollox pal eh, ma edna naddu issa l-votazzjoni ta' dan, nħarsu għoddim. Grazzi ħafna mela bazi ta' dan, nivotaw għada u eh, mbagħad eh, il-plenarja fi frar mela tal-punt lest fuq l-aġenda tagħna u issa se nagħti il-mikrofonu lil Richard Howitt biex flimkien miegħu neżaminaw il-29 emenda ta' kompromess illi ġew resqa fuq il-rapport tijaw fuq il-responsabilità soċjali korporattiva, promozzjoni tal-interessi tas soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibli u inklużiv. Ġifiri dan huwa rapport ta' inizjattiva tagħna jekk eh, nazzar dan najtek. Aħna diġà tajna eh, l-opinjoni tagħna fil fuq il-rapport eh, E, tal-Komitat tal-Affarijiet Legali li kienet edha tfassal e, parallelment ma' dan. Aħna ħriġna u koll fit-18 ta' Deċembru irċevejna l-opinjoni tal-Komitat tal-Affarijiet e, Legali un-bat minant il-Komitat Dev inta u Kult Ġifiri dan huwa rapport illi biex najtek um, jorbot ma dak il ħareċ il-komitat ġuri. U eh, skont il-ġurisprudenza beres kif insejħilha jien, meta jkun hemm proċedura ta' dan it-tip, uh, nistgħu nkunu ġenerużi uh, bil meta nirċievu l-emendi u nistennew mbagħad il- kontradizzjonijiet wara li nkunu votajna qed ngħid dan għaliex aħna konna irċevejna messur lejn xi talbiet biex eh, li biex jgħati li ċerti emendi ma kinux eh, jistaw jintlaqaw. U billi aħna ma bilniġ dan ifisser illi eh, hemm xi kontradizzjonijiet ma' rapport ta' Sur Baldassar fil-Komitat Ġuri qabel il-plenarja. Imma dan namluħ flimkien ma' rapporter, ovvjament. Issa nat il-mikrofonu l-rapporter biex jiprezentanna 29 emenda ta' kompromess illi inti fassalt mill-210 emendi li inti irċevejt. Thank you very much, President. Grazie ħafna, President. Nixtieq ngħid li il-negozjati li kellna fuq il-referenzi mal-Kumitat Ġuri tal-Parlament Ewropew naf li kien diffiċli niksbu eh, ftehim ġust u bilanċat naf li kien xogħol diffiċli għalik, anke xogħol ma' Sur Baldassarre u xogħol mal-kollega tiegħek fil-kumitat li ieħor nifraħlu għax għamel xogħol sow u nittama li jkollna test parlamentari aħjar għaliex dan huwa l-impenn min tiegħi li jien qed noffri fisem il-kumitat. Dal-għodu nifukaw fuq il-kompromessi imma għal dawk li ma flowx kull stadju tad-dibattitu ħanati il-kontribut tiegħi. L-ewwel net dan hija din hija komunikazzjoni tajba mill-Kummissjoni Ewropea, rridu nappoġġawha, rridu nħadnu għandna kummenti dettaljati x'namlu, iżda dan mhux qed tmur kontra il-direzzjoni fondamentali li l-Kummissjoni titmur leha. Nifirħulhom fil-fatt ta' dan. It-tieni net għandna pożizzjoni differenti issa għaliex il-forum ta' partijiet interessati differenti li jiena kont qed nippresidi u li kellim flimkien ma' NGOs oħrajn biex ikonna mod kif nistgħu nitlu f'negozjati ma' xulxin anke fuq livell imqanqal f'dan l-aħħar tliet snin kellna kollaborazzjoni tajba bejn in-negozjanti bejn il- partit interessati smajna x'kellhom xejdunna jafu x'inhuma l-linji gwida tal-Kummissjoni u għandhom ikunu tal-linja gwida għalina biex nkunu nistgħu nitkellmu ma' msieħba oħra u negozji oħra. Nifraħ il kull min kien involut f'dan. Hemm definizzjoni ġdida ta' CSR nimix mhix polarizzata, li ma li bazi bażi volontarja, imma tajt li r-responsabilità soċjali korporattiva titkellem fuq is-soċjetà tan-negozju. Kena konsensus fuq dan mill-negozji u anke mill-partijiet interessati, importanti li naraw dan mill-Kummissjoni Ewropea u nirreflettu dan il-konsensus aħna stess. ir rabam naraw li hemm pis ġdid fil daħa tal-negozji fil-minnaħa tal-Komissjoni Ewropea u nittamaw li CSR mhix kwistjoni li nivvintaw regoli Ewropej ġodda imma li nieħdu inizjattivi globali ta' CSR bħal pereżempju l-linji gwida fuq drittijiet tan negozji bħal lini gwida fuq l-imprizi multinazzjonali u bekk napoġġaw n-implementaw maħjar u namlu lini gwida aħjar flimkien man negozju u programmi ta' negozju. Importanti li għas CSR jiena għandi privileġġ li nippreżenta dan nirrappreżenta dan il-kumitat u jkollna approċċ imsaħħaħ fil-Parlament bil-mod kif aħna nivvotaw għat-test din il-ġimgħa meta naslu għall-plenarja. Fi rigward il-kompromessi, għal dawk li kienu preżenti għall-laqgħa ta' tnej filgħaxija fi Strasburgu, tafu li wasanna l-qbil bejn il-gruppi politiċi u għedna li musser ikonna dan din il ġdida bejn volontarja jew obbligatorja nistgħu nneħħu referenzi għal dawn il-kliem u sinonimi tagħhom u ħanfukaw biex naraw li nibnu maġġoranza u konsensus wiesa fil-kumitat tagħna fuq is-CSR. Għalhekk ivvotajna b'dak il-mod fil-għaxija, preżentajna il-blokt mal-ġuri u meta prezentajnija ma' rapporters edna l-istess ħaġa ħanamlu dan il-rapport u sudisfat li inti president tajt li kena ftejn fuq 29 kompromess li qed wasal qoddimkom. Nitlob l membri li ma kienu qed isegwu dal-proċess għatu widen għal dan arawx hemm hemm konsensus li bnejna propju dal-qasam. Fuq elementi speċifiċi mus se nidħol fid dettal wieħed wieħed tagħhom imma nsemmi l-iktar importanti. Fum kompromess i sur man mux jataw imma jsemmi donazzjoniet filantropiċi minn negozji dawn ħajsiru kważi kważi obbligatori imma filantropija miex CSR imiex kwistjoni li ssir obbligatorja u għalek huwa mħasseb fuq dan il-terminu u għalek poġġejna fil-kompromess biex nkunu speċifiċi. Nittama li f'numru ta' punti oħrajn ikun sodisfatti, ikun sodisfatt. Ridna naraw kif ħankunu qed inħarsu l-qoddim meta naraw l-emendi għad definizzjoni ta' CSR, ridna li sir prinċipju ta' azzjoni Ewropea, gruppi oħrajn jgħidu li tkun tħares iktar l-qoddim, imma kontent li naċċetta dan fil-kompromess ċe. Fil-kompromess de, uħut mill-kollegi rridu jkunu iktar pozittivi dwar il-kumpaniji li kienu taw tweġiba għall appelli biex jużaw strategiji ta' CSR u jiġbdu l-attenzjoni wkoll li hemm ħafna xogħol xisir. Mxejna f'din id-direzzjoni fil-kompromess E fuq scaling up din kienet kwistjoni importanti għal negozji l-kbar anke għal summit ta' Rio Plus 20 għanna lista sħiħa ta' um, modi kif nistgħu waslu għal dan it-tip ta' scaling up u rridu naħdmu iktar fuq dan rnexxinna nadattaw xi ftit mill-lingwaġġ biex bekk nilqgħu elementi differenti li tresqu. Lista tajba għandna. Kompromess F, kollega rrit l-ISO 26000 standard internazzjonali apparti l-leġislazzjoni li hemm korretta din hija standard ta' CSR globali u dritt li huwa inkluż dan id-daħħal fil-kompromess F. Il-kompromess G, l-iktar importanti għal kumita Templ, huwa li aħna tnamlu lista ta' miżuri soċjali li jistaw jittieħdu minn negozji brabta ma' CSR. U aħna tindirizzaw ukoll il-kwistjonijiet ta' riċerka. Mhux biss intennu li riċerka li qed issir bħalissa ad nauseam imma li namlu impatt aktar kumulattiv ta' CSR permezz ta' riċerka u mhux noqogħdu ngħidu li hija xaġa tajba u daqshekk hija kemm xejn eh, inġusta mal-kollegi ta' Diġi Riċerka imma niskuża ruħi ta' dan il-partijiet interessati li jintazlu mill kumpaniji anki jekk ikunu għall inizjattivi ta' CSR mill kumpaniji multinazzjonali li jkunu ġusti Hemm laboratorji wkoll ta' CSR li taw ħarsa lej dan u ħarsu biex jasu joħorġu bil-metodoloġija fuq dan u jistabilixxu prinċipji li huma importanti fir rigward il-kompromess H. Kompromess I, I bl-Ingliż, eh, daħanna punt fuq il-modelli ta' negozju sostenibli u anke l iżvantaġġi li xi kollegi li ridu referenza speċifika li ridu dal-punt. Dan jinsa fil-kompromess I. Fil-kompromess je kien hemm tħassib minn naħa tal-PPE u xi kollegi dwar kif irreferejna għal sottokuntratti, subcontracting. Għalija dan kien xi ħaġa li feġġet matul il-problemi tal-kriżi ekonomika u kien hemm problemi ta' drittijiet tal-impjiegi marbuta magħha. Iżda t-test Eh, ma l-inwis għal ċertu kollegi tal-PPE u għalek daħenna din ir-rabta ma l-krizi ekonomika fil rigward subcontracting minna ma namlu referenza minna ma neħu għal kollox referenza subcontracting. Għalek l-ħakna kompromess tajja fil-kompromess jieħ. Fil-kompromess kappa eh, mxejna tajjeb numru ta' pajizi anki dak tiegħi r renju Unit qed jaħdmu għal strateġiji ta' CSR iżda waċar li hemm differenza ta' fema bejn istati membri differenti kif ukoll il-gruppi politiċi differenti. Dispjaċini mill-fatt li kellna nneħħu dal-punt imma sabiex niksbu il-kompromess dak kien ix-xogħol li kellna nagħmlu. Id-dispjaċini ta' dan u għalhekk xtaqt narrafkom fuq dan fil-kumitat. Fuq il-kompromess eh, emme Kenna paragrafu fuq id-drittijiet tal-pensjoni, il-mod kif il-min ħaddem iwaqqaf il-bolla l-pensjonanti u dan naqqas il-fiduċa bejn l-impjegati u min ħaddem ridna li nerġaw ikonna fiduċa u kien hemm numru ta' membri li tħasbu li ċertu sati membri ħajamlu dan u hemm oħrajn li le. U għalhekk irridu nirrispettaw is-sistemi ta' pensjoni differenti minn pajjiżi ta' Ewropej differenti. Għalhekk indirizzajna da tħassib. Fil-kompromess N saħħaħna il-punt kif ġejna mitlubna li namlu fil rigward l-linji gwida tal-OECD u anke dawk tal-imbrizi kif għattilkom qabel biex bekk ikonna l-iktar standard konkret u ċar ta' CSR fuq livell internazzjonali. Imbagħad nindirizzaw il-tikketta soċjali, is-sur Bulon, membru tal-SND, mar Eh, jagħmel dan ix-xogħol mal-Ġordan qed jaħdem biex ikun jista' eh, jaħdem f'dan ir-rigward u juża t-test bħala parte mill-kompromess O. Fil-kompromess E aħna ridna nitolbu l-Kommissjoni biex tevalwa il-pjaniet ta' azzjoni fuq livell nazzjonali u terġa' toħroġ b'rapport fuq l-implementazzjoni tagħhom. Nilqaw il-fatt li ħajaċċettaw dal-punt. Fuq il-ftejmiet qafas dan huwa xogħol ewlieni ta' dal-kumitat nitolbu l-Kummissjoni biex tistabilixxi mira għalli tkun tista tindirizza l-imsieħba soċjali biex ikun jistaw jindirizzaw dal-affarijiet nafu li huwa xogħol li ritiġi negozjat u flok il-Kummissjoni toqgħod lura u ma tagħmilx dan ix-xogħol forsi eh, nitolbu li kollha rwol aktar attiv għal ftejmiet qafas f'dal-qasam. Numru ta' kollegi li huma imħazba li CSR tista' tieħu post il-negozjar kollettiv. U aħna għamilna dawn l-emendi flimkien mal-kollega biex ikun jista' jintervjeni għal dawn il-tħassib anke tas-sur Redner. Punti kontroversjali. Issa fuq ir-rigward l-impjegati volontira aħna ridna nappoġġawhom imma l-idea tiegħi huwa li jkollna eh, punt ta' kuntatt ċentru ta' volontarjat Ewropew oħrajn għalu l-importanti li jkollna prinċipju ta' solidarjetà u dan daħħalni fil-kompromess ve. Naħseb li dan tajjeb ħafna bħala messaġġ li noħorġu minn dan ir-rapport fuq il- xiri pubbliku kien hemm tħassib mill-PPE fuq il-kollegi ta' il-voti fuq il-direttiva ta' xiri pubbliku qatt ma rrid nagħmel b'saten furroti għal dan imma aħna rridu ndaħlu CSR biex nagħmlu l-inċentivi għalih. Emendajna t-test tal-imot sabiex bekk nindirizzaw dan it-ħassib u nżommu x-xiri pubbliku fiħdan it-test. President, Aħna rridu investiment soċjali responsabli, rridu indirizzaw dak li mhux responsabli u anke referenza għall investiment tal-linji gida tal-OECD u standard inter internazzjonali oħra. Fil-kompromess waj, nato ħarsa lejn kwistjoni ta' trasparenza imma rnexxinna naqblu li aħna rridu ndaħluha fil-kuntest tal-standards internazzjonali, speċjalment l-IIRC, ġifiri l-Kunsil ta' Rapportaċ Integrat Internazzjonali. Aħna rridna nsaħħu l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u l-Industrija Ewropea b'dan il-mod. Fuq l-emenda AA provajna naħsbu dwar il-dialogu estensiv, naħħejnija u minflok poġġejna existing bl-Inglis, Naħseb li ma kienieċ bidla kontroversjali u binna fuq dan kompromess. Kompromess bebe tajna ħarsa lejn il-kwistjoni ta' konverġenza, kwistjoni importanti għalija u dan il-rapport, aħna rridu konverġenza fil-inizjattivi ta' CSR, mux armonizzazzjoni, mux eh, approċ wieħed għal kulħadd imma li konna konverġenza. Kien hemm kollegi li kienu mħasbin li ħanetilfu flessibilità u għalhekk riflettejna dan f'test aktar bilanċat u wasalna l-qbil. Fl-aħħar, President, indirizzajna wkoll kwistjonijiet ta' edukazzjoni u taħriġ, il-kompromess ċeċe, jiena verament ħerqan li konna skemi ta' imprentatorija soċjali għazzazah anke CSR mhux l-edukazzjoni u l-taħriġ biss imma permess ta' sistema edukattiva kollha. Qabel konna fukajna fuq it-tfal li kunu għadhom qed imorru l-iskola. U aħna provajna li ndaħlu dan ix-xogħol fil-kurikula kollha tas-sistema edukattiva kollha għalhekk bid dinja Rapport twil, rapport twil meta tqis l-opinjonijiet ukoll u nixtieq nagħmel punt żewġ punti ta' proċedura malajr malajr. Naħseb li għadna nistennew il-lista ta' votazzjoni mis-segretarjat Naf li xogħol komplikat, imma vera ħerqan li l-opinjonijiet ma jirvenawx ir-rapport għaliex nafu li għanna mit paragrafu mill-opinjonijiet u għalek importanti li dawk li huma koperti ma, ma, ma nħasru għomx. Importanti li ndaħlu għom mod tajjeb fil-rapport, forse namlu intestaturi apposta biex bekk rapport ma jkunx rapport li ma jistax jirqara jew ikun dettaljat wisq u nittama li segretarjat jindirizzaw dan malajr kem jista' jkun, jekk jista' jkun illum. Vera, nixtieq nindirizza l-linji gwida tal-OECD u anki tal-imprizi multinazzjonali u għalhekk nixtieq nagħti notifika lill-Kummissjoni li ħan nitkellem magħhom u forsi nressa emenda bil-fom li tkun emenda fatwali, mhux waħda li tbiddel il-politika Għaddi miex lest niskuza ruħi ta' dan imma għan diskuti da' mal-Kommissjoni mal-ar mal-ajr bat noħroċ b'emenda bil-fom għabel iskadenza l-lum. Grazie tal-ismajtuni. Ok, je vais donner la parole à Monsieur Horry Sur Uri issa fuq il-mod kif aħna se nkopru l-opinjonijiet ta' komitati l-oħrajn, naf li hemm l-ewwel lista tal-voti li eh, ħarġet ta' tal-emendi, imma peress li il-kompromessi immodifikaw jew bidlu l-espressjonijiet differenti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 Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Jena fil-fat sempliciment il-messagġir. Għalix eh, Shadow, is-sur Bullon, ma setax jieġi għalix għam sefer Dak kollox li jena xtaqt najta hawnhekk u li għannom tal-Pepe E u shadow rapporteurs li aħna kollox ma kollox e, sodisfatti bl approach ta' rapporteur Sur Bulon uh, ħafna fil-tejjija ta' dan il-rapport fil- u għalek nistanajt li l-komitat li l-PPE eh, jaqbel mal-kompromess ta' tiġi propost. Grazzi. Merci beaucoup de soutien. Grazzi tal-appoċ, signora Danuta Levienziska. Eh, Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja r-rapporter għal ħidma kostruttiva. Peress li l-inizjattiva ta' responsabilità soċjali korporattiva bdiet mill-kumpaniji sa tiġi applikata ħafna iktar fl-Ewropa u xi ħaġa mixtieqa fl-Ewropa f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi. Jiena naħseb li l-emenda tiegħi li għandha x'taqsam matħejjija ta' regolamenti minn kumpaniji bl-involviment ta' msieħba soċjali dana ma ġiex aċċettat ir-rapporter jixtieq li l-liġi timponi xi soluzzjonijiet wisnibza li jekk kan imponi wom dawn se niskoġġerixxu lil dawk li għadhom mhumiex involuti fir-responsabilità korporattiva. Fil-fema tija, jekk dina tkun inizjattiva ta' minn ħaddem jew il-kumpaniji u jridu jkunu responsabli għadħija ta' soluzzjonijiet tagħhom u għat ta' dawn. Alex, sfortunatament eh, vera jidispeċini li dil-parti tal-emenda tijaj maġiċ inkluza, ma nishtiq jina nir-ingrazzjak tal-inkludejt l-emendi l-oħra tijaj. Iva, et nifem li il-shadow tal pepe seta jaħdem hemmhekk imma forsi għandna niverifikaw l-affarijiet mal-PPE Benjon. Iva, mhux qed nitkellem bħala shadow, sinur hija edha shadow tagħna fuq dan id-dossier partikolari, imma xtaqt jiena nagħmel żewġ punti, punt speċifiku u ieħor ġenerali. Il-punt speċifiku fuq kompromess R li minix ċert jiena li il-kompromess mhix il-klim ġurisdizzjoni ekstraterritorjali jew xi forma ta' lingwa oħra Jiena ħat snin il-menta dwar l-isforzi differenti tal-Istati Uniti sabiex jagħmlu l ġistruzzjoni estra territorjali u ma nixtieqx nara l-Unjoni timxi fid-direzzjoni simili. Għandna biżejjed problemi fir-Renju Unit fil-liġi ċirvili u aħna tinsibu insiru il-kapital dinji tal-litigazzjoni għalek ma nishtiqx nara lebda anka ħil ta' din il-ġurisdizzjoni estraterritorjali jew anka punti speċifiċi dak kien punt ġenerali eh, speċifiku issa punt ġenerali il-punt eh, Sinjor Latzko il-responsabilità soċjali korporattiva qed tiġi mmexxija minn eh, kumpaniji li jixtiequ juru lid dinja li qed jagħmlu l-affarijiet eh, kif suppost. Jiena nkwetat dwar l-istituzzjonijiet politiċi li qed jippruvaw jgħidu li huma din ta' din ir-rapport ta' eh, responsabilità allura kieku xtaqt nara rapport li qed jiffoka fuq li jaċċerta li dawk il-kumpaniji li jgħidu qed iwettqu responsabilità soċjali korporattiva eh, qed jagħmlu hekk fil-verità u mhux biss fil-kliem. Ġifiri ma jistawx dawna mela jgħidu affarijiet li ma jkunux veri u memx prova taħħom u jena naħseb li jett imorru li l-in wiss jett niprovaw eh, emmin qed nippruvaw aħna nieħdu din responsabilità mill-kumpaniji u indaħlu fis-settur regolatori u s-setturi governmentali u vera jiddispjaċini dan. Grazzi. Nadiħx. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nadiħx, grazzi President. Jena ix-shadow għal liberali nixtieq nirringrazzjak għal din il-komparazzjoni tqajna l birax u ma stajniex aħna naqblu għal bil fuq il-maġġoranza tal-kompromessi nixtieq nirringrazzjak tal-li inti eh, kont daqsek lest li naslu għal kompromess dan u għala proċessur binjien ma nix problema dak il-kompromess partikolari bħala liberal nixtieq unis u fuq ħaġa waħda. U dana joħroġ minn dan ir-rapport li CSR eh, xi ħaġa volontarja u eh, dina fakultattiva u xtaqna li l-affarijiet jibqaw hemmhekk aħna u noħorġu bil kondizjonijiet ix-xirqa u nżommu dak li għanna diġa fuq livell internazzjonali u uh, nisfruttaw is-saħħa li diġa għanna nuru li l-Unjoni tista' tħeġġeġ tati motivazzjoni li l-kumpaniji għalli jkunu iktar involuti jekk ikollna l-kondizjonijiet ix-xir għamela mbagħad l-SMEs għajsibu faċli li jagħmlu dan ukoll għax jkun hemm dawn il-kundizzjonijiet xirqa għalihom sabiex ikunu involuti. Il-qafas ħajkun hemmhekk tresqu għat ta' MND li jitkelmu dwar li jindahlu minn ħaddem f'dawn l-istrateġiji ta' CSR, neħan xaħġa kważi ovvja, u xaħġa li diġa teżisti taħt id-dialogu soċjali u mux xaħġa li nistaw najdu li sempliċi aċċettabli imma mixtieqa mbagħad hemm xi min jitkellem dwar il-fat li jrid ikollna kumitat separat, irridu ndaħlu l-partit interessati wkoll, l-imsieħba interessati. U il-ħaddima ħaġovja li rridu jkunu involuti hemm ftit emendi li qed prokustjonijiet kwistjonijiet bħal pereżempju il-kundizzjonijiet ta' xogħol li min iħaddem ma jkonformax magħhom ġifir meta l-kumpaniji pereżempju jiftri liġi u eh, mill-punti di vista tal-liberali dil-ħaġa ma taqax taħt is-CSR imma eh, ħaġa oħra meta kumpanija tiktar il-liġi. Għalhekk irridu nkunu ċari, irridu nivvotaw kontra, mhux eh, ma nistgħux ngħidu li aħna kontra l-prinċipju. U dwar il-kompromessi iva dan huwa bilanċ tajjeb, dan huwa dokumenti bilanċjat, dan qed jissaħħaħ dialogu fuq livell Ewropew u qed nittamaw li ħanħeġġu li dawk il-kumpaniji li diġà qed jużaw din is-sistema naħseb ħajkunu jaqblu ma dak li qed nipproponu. Jiena se nerġa' nagħti l kelma lill rapporteur Il-Kummissjoni se tajt xi ħaġa? Inti tixtieq tisma' il-Kunsill ma nixtieqx jiena nantiċipa l-affarijiet il-Kummissjoni jew il-Kunsill, il-Kummissjoni jgħid il-kellim. Mela ħanna din mikrofonu lill-Kummissjoni għax inti temmen li xi ħaġa utli mbagħad nagħmel il-kumment tiegħi iktar tard. is-Sinjura Susan Bird ta' DG Employment. Ma nafx minn eh, mill żewġ rappreżentanti se jitkellem, is-Sur Thomas Dodd mela. Thank you, good morning. Grazzi, l-odwa tajba tlet kummenti fil-qosor dwar l-emendi ta' kompromess. Mela dan eh, donazzjonijiet eh, ta' karita il-Kummissjoni mhux ħatamel ekk eh, ġifiri mux għatema obbligatorja li il-kumpaniji rridu jagħmlu dan. Imma ġifiri mem lebda intenzjoni li l-Kummissjoni tażel dik id-direzzjoni u aħna napoġġaw l-idea li namlu referenza għal l-standard ta' ISO tal-2000 ta' u dan huwa minnu għax l-ISO 26 eh, dan l-standard eh, ġifiri ġi ma meta konna naħdmu fuq din il-kwestjoni bħala t-tielet punt ħafna minnkom diġa tafu li il-Kummissjoni attenta ħafna dwar il-pożizzjoni tagħha fuq il-tikketta CSR jew dik soċjali. Rridu aħna nodu attenti dwar l-ispesa amministrattivi involuti taħt skema bħal din nafu li ftit snin ilu skema simili ġiet introdotta hawnhekk il-Belġu u ma tantx kisbet ħafna suċċess u m'hemmx xi talba partikolari minnant il-kumpaniji li kunem din it-tekta, ma ħankomplu aħna nikoperaw ma' rapporter matul din il-ġurnata sabiex nipruvaw nwieġbu għal-mistoqsijiet tijak dwar ir-rwol tal-Kummissjoni vizavi il-linji gwida tal-OECD. Grazzi. Euh, merci, je vais redonner la, la parole au rapporteur. Moi, j'ai juste... Nerġa nagħti l mikrofonu lir rapporter imma jiena mħazba dwar ħaġa kif qed najta li xandi l-impressjoni li wara da xogħol kollu eh, fuq negozjati tal-emendi orali fuq in-natura eh, vinkolanti jew le naħseb li da se joħloq ħafna konfużjoni waqt il-vot għada fil-ħodu. Issa, e forsi jista' jkun hemm xi emenda orali fuq dan l-aspett jiena nittama li jirnexxinna naqblu fuq l-emenda ta' kompromess biex uh, ma noqodux noħorġu b'emendi orali fuq dan il-punt, kella naħseb illi senħawdu l-affarijiet ħafna fi grupp fejn se jkun hemm problema, għalhekk jekk eh, kunnem emend orali mbad din tiġir tirata, allora mbad dan jeddet il-kompromessu ma lix li dan huwa mod tajb kif aħna naħdmu jina rrit nġbet l-attenzjoni tal-negozjaturi jekk u xie kompromessi, ġifiri dawn jimpenjaw il kulħadd u huma vinkolanti mbagħad b'mod partikolari fuq punt daqshekk essenzjali tan-negozjati kollha. Jiġifieri issa f'dan il kontest hemm bżonn li aħna nirrispettaw dal-kompromess illi l eh, il-ħaqna. Il-rapporter. Eh, that's a very proper... Iva dak it-ħassib eh, wara xira imma jiena nixtieq ngħid li għal ehm, minn aċċetta li kunem kompromess u ħajkunem emendi dawna ehm, l-emendi l-ħra mux ħajkunu parti mill kompromess fi Strasburgu ehm, votajna u um, jimmen ressa l-emenda jew jimmen dam jew jirtirom u kienem ħafna bil mill-ħodor minn oħrajn u jiena nistenna li dina ħatkun il-pozizjoni. Malaj malajr, nixtieq nirringrazzja sur Rory u sur Bilon u Sinjura Ċesifiska, nishtiq najdlek, nishtiq intenni għawnek, għax forsi dan il-punt maħarriċ tajab waqt il-prezentazzjoni tijaj, pala tweġiba għall-emenda 47 jena irtirajt il-klim the use of appropriate regulation għalek aħna ħadna dik il-frazi barra u għalek inti ksib dak li xtaqt inti f'dik l-emenda ma ġejċ u xraqt najdlek li għamilt dan. L-Sur eh, ma nafx naħseb li u avvikat minn mod kif tkellem, ma nafx jek eh, u għal-kas u ma nafx jek eh, jina qed naħdih komplimenta unek, imma Iva, aħna naħħejna referenza għal pajizi terzi u kwestjoni ta' territorialita, ma naħsibx li qed najdu l-istess ħaġa fi klimiħar jena naħseb li E, iva rna xilna nkopru tħassib tiegħu dwar l-ownership. Nixtieq jiena nisidnu sabiex jitkellem miegħi li jattendi l-ġajn pereżempju għada se norganizza jiena laqa u il-taqa ma' think tank Eh, li jaħdem man negozju hemm ukoll l inkwit minn kumpaniji minn negozju li qed nisma' u eh, jiena mhux qed nikkritika imma hemm il-periklu f'dan il-kumitat f'dan il-parlament li aħna se nistudjaw konflitti oħrajn li janna fi oqsma differenti jew naħsbu lura dwar l-affarijiet li jintqalu ħames snin għaxar snin ilu ma nkunux aġġornati iżdejjed jiġifieri mhux ħanikkritika għax naf li mhuwiex speċjalist eh, jiena speċjalist u Um, il-kumpaniji li nitkellem magħhom ma jixqux li jkun hemm il-leġislazzjoni antika li jista' tispiċċa tkun E, e, ikun regolament e, u smajna l-Kommissjoni ta' l-istess ħagġa l-om. Ma u li kun appoċ publiku u inċentivi mis settur publiku u li l-publiku dan is settur jistuda l-proposti u u li kun ċertezza u l-kredibilta bis sar billi s settur publiku dana konforma ma' inizjattivi ta' CSR fi Johannesburg il mcs le e, il-kellim jikorreġi ruħu frijaw hemm 6000 negozju li ħadu sem fis-summit e, ta' Rio fuq l-iżvilupp sostenibli huwa għallu li aħna lesti li nagħmlu lek illa l-gvern u intkom mhux qed tagħmlu iktar e, dak li kienu qed jgħidu huma ġifieri din il-biża dwar ir-regolamentazzjoni żejda mhux minn negozju li involuti fil-debattitu CSR, ovvjament, eh, nistaw nihdu l-izbali mux eh, najt l-li, ma dan mux eh, lan ta' dan il-test, mux lan aħari. U jina naqbel mal-punt specialment dwar id-dialogu soċjali ġifiri Eh, ma nix għalfej eh, nitkelmu dwar għax diġajiet emmek, iva eh, għandek raġuna ma mxie kolleg li tjeb jibżaw per eżempju mxie kolleg li jett jibżaw il-regolamentazzjoni mux xirqa u għet jibżaw u koli il- dana ħiġi imminat peress li musem bidlu xejn ma naħsibx li nkun qed kawżaw xi dannu u nqabel miegħek dwar il-etiketta soċjali il-mistoqsija ta' Sur Dodd u jaf li jiena qed nirrifletti uh, fuq din il-kwistjoni imma nistgħu ngħidu li Sur Mulon fil-grupp tal-PPE uh, għamlu uh, din vera ħaġa importanti ta' dak li jixtiequ jiksbu f'dan ir-rapport li jiena jiena tkellimta miegħu issa iktar nista' nifhem x'inhuwa l punt tiegħu u nixtieq jiena li aħna niddiskutu l-affarijiet flimkien għax hemm xi ideat prattiċi tiegħi u tiegħu u ħadna xi ħaġa, għet qed nitolbok eh, sabiex nagħmlu dan u nixtieq nisma' il ukoll il nixtieq li kummissjoni tisma' l-ispirtu eh, ta' dan. U smajna u kol dwar li eh, neġo natu ħajja li dan id-debattitu fuq level tal-Unjoni Ewropea er nkunu ċari dibattitu bħal dan qed niskenbu dwar il-kompromessi, il-formulazzjoni speċifika. Ma jikin ħarsu lejn l-istampa il-Kummissjoni ħarġet bi komunikazzjoni 18 xar ilu, imma iva ħaġa interessanti ma tnitkellmu dwar 18 xar ilu. Issa hawnhekk fil-Parlament għandna opportunità sabiex naprovdu pjattaforma CSR sabiex nipromovu CSR lil negozji partijiet interessati oħra sabiex nejnu niżviluppaw xi ħut mill-idejat fil-komunikazzjoni u jiena nemmen li qed nagħmlu dan jiena ferm gburi tat-test u għalhekk ejja naċertaw li l-formalazzjoni korretta li l-kompromessi u ma tajbin ma ja ma ninsewx l-istampa sħiħa eja iva nerġaw natu ħajja lil dan id-dibattitu dak li għet niprivaw niksbu għawnek Iva, grazzi ħafna. Mela, aħna se nivvotaw fl-24 ta' jannar, ġifiri għada, fu il-rapport kollu kemmu anki l-emendi ta' kompromess, nittama li mux se jkun hemm wis uh, emendi uh, orali mbagħad fil-plenarja fi frar. Edin lura issa il-kellim li jmiss nitolbu jitkellem fil-qosor Issa, nissiden kellim li mis biex jiprezenta 35 emenda ta' kompromess eh, fuq il-rapport dwar l-integrazzjoni tal-migranti l-effetti taħħa fuq is-suq ta' xogħol u d-dimensjoni esterni tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Hawnhekk ukoll din hija rapporta ta' inizjattiva, Sinjura Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja l-kulħat għal din il-kooperazzjoni hemm 200 emenda għalhekk għandna 35 kompromess u għalhekk qed nitkellmu dwar ħidma ferm tajba għada waqt il-votazzjoni dan ir-rapport għandu jgħaddi. U eh, ikkonsidrajna l-aspetti differenti eh, li tresqulna u għanna dokument tajjeb, il-rizultat huwa dokument tajjeb. U eh, dokument li jiffoka ħafna fuq il-futur qed nitkellem dwar immigrazzjoni, l-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fuq tax-xogħol dina kwistjoni ferm importanti nixtieq nirringrazzjakom il-kol il-kompromessi. Iva, nixtieq jiena nifoka fuq l-aspetti l-prinċipali mela dawn għandhom xi smu mal-qada attwali fl-Unjoni Ewropea l-kwalifiki li ta' spiss ma jkunx hemm ir-rikonoxximent tagħhom malajr ħafna l-aċċess ta' servizzi l-edukazzjoni, servizzi soċjali dan l-aċċess ma jkunx tajjeb, hemm diskriminazzjoni wkoll, in-nies għandhom bżonn jiġildu eh, kontri għan hemm il-kustjoni dwar l-immigranti nissa u hemm ukoll ħafna kompromessi li għandhom xjaqsmu eh, mal-naħa l-oħra ġifir l-sfidi li l-Unjoni taħbat wiċċa magħhom jekk vera nixtiequ li jkollna ħaddiema kwalifikati minn pajjiżi terzi rrid ikollna aħna kultura li tilqa kultura ta' mm, li takkolja ta' mm, li tintegra u hemm ħafna kompromessi differenti li tresqu u aħna edna li l-lingwa u aspett eh, importanti sabiex ikun hemm iktar integrazzjoni, aċċess għall-impjiegi, għall-edukazzjoni. Dawn huma ferm importanti eh, l-istess nistgħu ngħidu għall-aċċess għax-xogħol u hemm ħafna migranti eh, li jixtiequ eh, li jkunu self-employed, eh, punt importanti, u nixtiequ aħna nappoġġawhom hemmhekk ħalli bekk ikunu jistgħu jkunu involuti fil-intraprenditorja etika, dawn huma punti importanti rridu nisqu fuqhom dawn huma l-aspetti kollha li għandna hawnhekk. Umbagħad dwar il-proċess kollu kemmu ġifiri nisġejjin minn pajjiżi terzi l-integrazzjoni ma tibdix meta nis ikunu fl-Unjoni Ewropea imma aħna nixtiequ nistiednu l pajjiżi ta' oriġini jieħdu l-ewwel passi qed nitkellem dwar tejja sabiex jinninformaw l-nies dwar proċedura tal-Unjoni Ewropea ġifiri tħejja trid timbeda fil-pajjiż ta' oriġini importanti li nisqu fuq dan il-punt. Umbaħt, aħna sħaqna fuq l-immigrazzjoni irregolari dan huwa aspett importanti speċjalment eh, għal uh, dak li xaqsam għal problemi fl-Afrika ta' fuq hemm ħafna aspetti pożittivi wkoll qed nitkellem dwar iż-żewġ naħat li jkunu involuti minar ma ikun um, brain drain fil-pajizi ta' oriġini. Mbagħad aħna nixtieq nissidnu l-Kummissjoni sabiex tivverifika u tikkontrolla u sabiex u kol tistudja l-possibilità ta' sistema volontarja għal migranti b'ħafna ħiliet l-ideja li l-istati membri iż-żar forsi jkunu interessati hawnhekk li jieħdu sem fi programm volontarju dwar il-migranti bi ħiliet. dan il-programm ħajkun volontarju, iġifiri il-migranti un-bat ikunu jafu li ma stati jew ġalli ma stati membri ikunu jistaw jaħdmu, qed nitkellmu dwar 27 sistema differenti flimkien ma dawn um, dan il-qasam ta' migrazzjoni irregolari, ħdimna fuq dan il-punt u dawk li qed ifittxu l-azil ġifri ħalli kollhom aċċess mill-aktar fis possibbli għas-suq tiswieq tax-xogħol. U pala l-aħħar punt eh, u importanti u kol et netkellem dwar kwestjoni ta' koordinazzjoni soċjali għal darbohra najdu li aħna nirrikonoxxu li hemm trattati bilaterali differenti mm, ma tkun ħaġa tajba li kolna koordinazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea u nistgħu ngħidu l-istessa ċittadini Ewropej fi pajjiżi terzi eh, hemm il-kundizzjonijiet għalihom. Ġifri dawn huma l-aspetti l-prinċipali u ksibna kompromess fuqhom. U jiena naħseb li jekk ħankun nistgħu naqblu fuq dan il-punt mela naħa tagħtina bażi tajba l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-politika tas-suq tax-xogħol. Mela, eh, xaġa raġonevoli interessanti, Sur Blaj. Grazzi ħafna, nix Sur eh, Ungarenu. Eh, Nishtiq nirringrazzja rapporter għal dan il-rapport u l-koordinazzjoni xirħa li wetqet jiena nemmen li l-verżjoni attwali tal-emendi ta' kompromess et ta' tistampa korretta dwar kif għanna nistudjaw dawn il- um, kwistjonijiet kemm fuq livell soċjali kif ukoll fuq il-livelli l-oħra. U hemm flessibilità fil-kompromess II e e u u kif il-migranti jistow iwieġbu għal l-sfidi kompetittivi li ħarġu minn negozju kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, dan ir rapport wasal f'waqtu nixtieq nisħaq fuq dan il-punt u eh, dan ħareġ eh, fi żminijiet fejn żida fil-biżeat tal-migrazzjoni u din il-ħaġa tiġi xpurnata mill-kopertura tal-istampa tal-medja u l-grupp tiegħi qed jappoġġa dan ir-rapport u l-emendi ta' kompromess ukoll. Grazzi. Bada eh, Blinkovic u puis bada Lambert. Aċċu ponja pirmininke, najr pirmasa x nor. Blinkovic u Blinkovic u ta' Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq minn qalbi nirringrazzja lill sinjura Hirsch, il-rapporter. Kenna kooperazzjoni sfiqa u kostanti. L-iktar ħaġa importanti kienet li kostantament kienet tħares li nsibu kompromess fost il-gruppi politiċi differenti. Il-riżultat ta' dan huwa li għanna 35 kompromess fejn il-grupp tagħna il-grupp tal-SND jappoġġa dawn l-emendi għaliex il-rapporter qiset il-proposti tagħna. Ġala darba il-ħin qed jafas nixtieq nifoka fuq idea partikolari ewlenija. Ġifieri fl-emendi ta' kompromess aħna nippruvaw kemm jista' jkun nisħu l-idea li l-aqwa integrazzjoni hija permezz tas-suq tax-xogħol. Ħafna drabi l-immigranti jkunu diskriminati ta' sekwit minħabba l-kondizjoni ta' xogħol, salarju ecc. U għalhekk qed nifukaw fuq dan il-punt bħala grupp u qed niġbdu l-attenzjoni tal-istati membri għal din is-sitwazzjoni. Aħna qegħdin ngħidu li din is-sitwazzjoni m'għandix tiġi tollerata aktar. Aspetti ieħor importanti huma ulit dawn il-ħaddiema migranti. Dejjem ikollhom il-kundizzjonijiet li jiżguraw integrazzjoni ta' suċċess tagħhom fis-soċjetà tal-Unjoni Ewropea mill-bidunet. Aspetti ieħor li nixtieq nitlob appoġġ uniformi huwa id-dritt għax-xogħol. Dejjem anke għal membri tal-familja ta' dawn il-migranti. Irridu nifmu li dawn il-membri tal-familja għandhom id-dritt għal xogħol u dan għalhekk itaffi jew ikompli taffi il-pis fuq is-sistemi ta' appoġġ soċjali kieku dawn il-membri familjari ikollhom l-opportunità li jaħdmu. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li l-proposta li għamlet is-Sinjura Hirsch fuq sistema ta' punti fil-bidu ma kienx tidrinna bħala waħda aċċettabbli għalina, iżda iktar il-qoddim xorta waħda n-naxxinna nsibu soluzzjoni u tlabna l-Kummissjoni Ewropea tagħmel evalwazzjoni ta' din is-sistema. Grazzi għal darboħra għax-xogħol tiegħek. Grazzi. Thank you, President. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l rapporter għal mod kostruttiv kif hija ħadmet u għall approċċ li kellha dan ir-rapport kif ukoll għall iżvilupp ta' numru ta' emendi ta' kompromess li kien hemm. Naħseb jimxi tajjeb ukoll ma' l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Libertajiet Ċivili l-artiklu 50 fejn aħna nexxinna niksbu riżultat pożittiv fuq dik l-opinjoni wkoll. U t-nejn jimxu jitfit. Nisħaq l-importanza li natu f'dan il-rapport għal ġlida kontra diskriminazzjoni kemm għal dawk li huma minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk minn pajjiżi terzi naħdem mal kollegi biex nipruvaw niksbu dal-bilanċ fil-rapport. Għalek nafu li jem diffikultajiet dal-qasam imma xorta waħda nishtiq unkomplu naħdmu. Huwa rapport dettaljat ħafna fl-opinjoni tiegħi anke fir-rigward l-azzjoni ta' pajjiżi tal-oriġni kif ukoll xista jsir hemmhekk man kemm aġenziji bla skrupli ta' reklutaċ. Naħseb dan punt importanti wkoll biex bekk nużaw kemm jista' jkun il-potenzjal kollha tat-talenti tan-nies. Ħafna pajjiżi minn pajjiżi ħafna eh, ħaddiema minn pajjiżi terzi eh, ma jintużawx fil-forza tax-xogħol. Ġifri mhux tal-li qed nitilfu ħaddiema Ewropej imma anke qed nitilfu il dan il-potenzjal palma qalu kollegi oħrajn nittamaw li dawn il-punti jgħaddu u bekk ikonna rapport pozittiv ħafna, rapport komprensiv li ma njorax il-problemi anse anzi jipruva jara kif ħansibu soluzzjonijiet u nanteċipaw dawn il-problemi. Grazie l-rapporter. Euh, merci. Euh, il n'y a plus de demande d'intervention, donc je vous donne la parole rapidement à la rapporteuse. Grazie, nadina il microfono. Għal ftit. Dank, um, also auch herzlichen Dank nochmal für die. Signora Hirsch, grazzi għal bohra, grazzi tal-kooperazzjoni tajba li kenna u peress li l-ħinet jafas nistani għafaw. Nirringrazzjakom il-koll, naħseb li għanna dokument tajjeb issa li mux biss taħares lejn l-moddi u zom status quo imma jiprova jtajjeb l-affarijiet biex naraw kif nistaw naħdmu b'mod kostruttiv fil-ġejjeni biex bekk ikonna kultura ta' merħba fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Melissa, aħna laqna fuq dan il-punt fuq l-agenda tagħna u aħna nivvotaw fuq u għada. Il-vot fil-plenarja f'Marzu jew April. kif għadna fil-bidu fuq il-punt 6 Is-Sinjura Zimmer qalet illi m'hemmx għalfejn noqogħdu niddiskutu l-emendi ta' kompromess fuq l-opinjoni tagħha u issa naddu għal punti 7, 8, 9, 10, 11 u 12. U jiena nissuġġerixxi li dawn naħduhom flimkien għaliex dawn huma kollha fuq il-kwittanza. ġifiri l-ewel diskussjoni fuq il-prezentazzjoni tal-opinjonijiet, opinjonijiet eh, illi eh, għanna ftit ħin ħafna biex nidiskutu għom dana fuq il-kwittanza tal-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea taqsima tlieta il-Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi. Jena naħseb illi għanna namlu analizi ġenerali u u eh, kienem ftit zbalji li sibna imma rridu eh, naraw dawn l-istrumenti differenti kif edin jaħdmu, inklużi anki fir rigward tal lanijiet politiċi illi rridu jilħu b'mod partikolari l-istrateġija 2020 ja ħasra li minkejja t-tisħiħ tal-linji tal-budget tal-FSC u trasferimenti bejn il-linji budgetarju u l-budget rettifikattiv. Il-ħlas ta' ammont ta' iktar minn 2.7 biljuni ta' euro għadu ma tħallas l-beneficjarji u dan ovvjament jikkomplika ħafna din il-proċedura u anke jimmina l effiċjenza ta' din il-politika l-assistenza teknika linja relevanti għal dan kella budget uh, eh, addizzjonali ta' 3.25 miljon ta' euro u il-nefqa fu l-impiegi fil-program Progress u waftit iktar bax ftit inqas mill-dan eh, il-proġett il eh, għandu fil-program sħiħ. Għet naraw u koll illi eh, rata ta' eżekuzzjoni ta' jures u għata 75 fil-mija ġifiri fl-2011 eh, kien ta' 67 fil-mija ġifiri dan u għazbal irridu nikorreġuħ U għalek naħseb eh, għalek eh, trid eh, temenda f'xiftit il-bazi ta' intervent ta' Jures issa dwar it-tieni opinjoni fuq il-budget tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea mod ġenerali għamnek qed naraw illi il-programmi il programmi ta' l-aġenziji huma adattati għal situazzjoni u prioritajiet politiċi. Aħna qed nistennew li l-aġenziji jikkooperaw mill-qrib mal-komitati kompetenti u l-Kommissjoni Ewropea għall elaborazzjoni tal-programmi annwali tagħhom biex ikun hemm xogħol effiċjenti u nitolbu lill kummissjoni biex tagħmel użu Eh, mill-aħjar tal-kontributi tal-aġenziji kemm fi dak li għandu x'jaqsam komparazzjoni bejn l-aġenziji u l-Kommissjoni imma anki l-aġenziji bejnietom dan qed isir imma jista' jittejjeb nishtiq u koll li prezentazzjoni tal-kontabilità mill-aġenziji sir b'mod armonizzat sabiex ikunu nistaw inqablu il-prestazzjoni tagħhom fuq il-budget speċifiku ta' SEDEFOPS, il-ċentru Ewropew għall-iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali. Aħna hawnhekk qed naraw illi eh, l-istrateġija Europa Europa 2020 ġiet inkluża sew li l-qorti tal-awdituri qiset illi il-kontabilità kienet mizmu eh, mizmuma sew. Aħna niproponu illi ikunem eh, segwitu tal-implementazzjoni tal-program ta' ħidma. Madana kollu et naraw illi xorta waħdem għal titjib għaliex 77% eh, tal-krediti li saru fl-2011 ħafna inqas ġew eh, fil-fatt użati fl-aħħar tas-sena dan il-kredit hija ħasra illi din is-sitwazzjoni persistenti eh, li il-sedafop għadu mingħajr direttur. Sedafop eh, jaf li aħna eh, naħsbu dak li naħsbu u ma naħsibx illi hemm għalfejn imbidlu din l-emenda anzi naħseb illi saħansitra nistgħu nkunu iktar ċari, iktar attenti f eh, f'sitwazzjoni fejn li hija propju mhux aċċettabbli. Ikunu jkunu responsabiltajiet ta' wieħed jew l-ieħor fil fuq l-ITF l-Aġenzija Ewropea għat taħriġ il-qorti tal-awdituri tqis illi il-kontabilità annwali għall-2011 saru b'mod regolari u legali u aħna kontenti illi din l-Aġenzija edha eh, eh, taħdem ħafna wara il-rebija qarbija u naħseb illi se tippermetti l-Unjoni illi torjenta ruħa mill-ġdid lejn dawn il-politiki u dawn il-mezzi ta' intervent wara dan eh, l-avveniment politiku daqse kbir u importanti. Umbat l-opinjoni għal kwittanza l-eżekuzzjoni tal-budget tal-Aġenzija tal aġenzija Ewropea għal titjib tal kondizjoniet tal-ħajja u tax-xogħol l-Aġenzija OSHA f'Bilbao. Din l-Aġenzija edha eh, tikkontribwixxi ħafna għal titjib tal-standards eh, għal ħarsin tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol Għamnek u koll il-qorti tal auditur rat li l kontabilità saret sew b'mod regolari u legali waħna b'daqstan aħna sodisfatti, niproponu illi ninqisu l komment tal-qorti tal-auditur illi l-annullament tal-krediti għadda minn 4% għal 8% fl-2011 anzi bejn l-2010 u l-2011 u l-budget tal-Aġenzija l-2011 se jkun la b-0.9 miljoni ta' euro meta imqabbel ma' l-2010. Fl-axħar imma zgur mux l-inqas l-opinjoni fuq il-Fondazzjoni Ewropea uh, dwar it-titjib tal-kondizjoni tal-ħajja u tax-xogħol li hija aġenzija bbażata f'Dublin. Hawnhekk ukoll aħna kuntenti li il-programm ta' ħidma ta' din il-fondazzjoni ġi adattat fir rigward uh, eh, ta' realtà tal-kriżi dawn il mod partikolari fuq il-possibilità illi nisħu fuq il-kondizjonijiet prerekwiziti għal aħna kontetti illi il-program ta' ħidma ta' din il fondazzjoni ġi adattat uh, fid-dawl tal-krizi u li rridu nistudjaw il-kondizjoniet meħtieġa għal settur pubbliku sostenibli, effiċjenti u effikaċi eh, u anke għal ħolqien tal-impjegi naraw xenu ma' servizi strutturali u kol bidliet strutturali rridu jsiru biex jinħolqu dawn l impiegi li tant hemm aħna kontenti u koll li l-ordi tal-awdituri għal darboħra mnek marraċ li hemm xi diffikultajiet fir rigward tal-legalità jew regolarità tal-kontabilità ta' din il-fondazzjoni u li il-qorti uh, rat illi il-proċeduri ta' reklutaċ saru b'mod trasparenti mela bil-prezentazzjoni ta' dawn la bozzi ta' opinjonijiet issa saret Issa, il-membri eh, jistaw eh, jasbu li dak din prezentazzjoni ta' dawn l-opinjonijiet miex waħda formali għaliex rridu naraw issa kif se jkunu finanzjati fil-ġejjeni dawn l-aġenziji. Issa nagħti l mikrofonu l-sur Ori mbagħad is-Sinjura Edith Bauer. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net dwar il-taqsima tlieta Kommissjoni aħna naqblu ma dak li inti għat naħsbu kol li l-istrumenti differenti l-istudju tagħhom, il-kwalifiki tagħhom huma importanti u importanti ħafna li nenfasizzaw l-importanza li rridu nbidlu l-prassi hemm eh, wis eh, flus li jibqgħu fis-sistema aħna dana diġà għadnieh fis-snin ta' qabel li mhijiex ħaġa tajba li r-riżorsi disponibbli ma jintużawx. Dana jgħottu koll għal fond soċjali imma im anki għal eh, lores ores U eh, dan joħlo eh, problemi meta ikonna dibattiti u ma jajdu viva ma għalfej tridu iktar flus jekk għastak li kelkom marna xilkom tonf u ma lekk naħseb illi huwa importanti illi Signora President saħqet fuq dan l-aspet fil-rapport taħħa ġifiri li l-fondi disponibli uh, joħolqu xi problemi. Jiena naqbel ukoll ma' l-elementi oħra ta' rapport naħseb illi hemm problema ġenerali f'ċerti oqsma naraw l-aġenziji mbagħad waħda wara l-oħra minn banda hemm wis eh, impenni għal ġejjieni u mill-banda l-oħra hemm problema ġenerali ta' natura oħra b'mod partikolari f'dan il-kuntest li il-planning mux eh, qed isir blaħjar mod possibbli. Eh, jiġifieri dan se jfisser li rridu nagħtu iktar attenzjoni għal planning għaliex naraw li hemm xi ftit problemi kontenti u koll li orta tal-awdituri ma sabet xejn illegali jew li mhux konformi din hija aħbar tajba ħafna lix dana mhux dejjem ikun il-każ. Nistgħu ngħidu li f'dan il-qassam irnexxinna namlu progress. Dwar l-Aġenzija għat taħriġ vokazzjonali rrit najt li għatanna l-impressjoni li il-mod kif qed isiru l ħlasijiet tal l-utilities mhux qed isir propju bl-aħjar mod. Każ ta' istituzzjoni ta' dan it-tip huwa importanti illi ikonna ftejim għafas u nipruvaw nisħu mal partiti konċernati sabiex jaslu biex jiftemu. dwar uh, l-Aġenzija Ewropea s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Miflok 4% ta' annullament hemm 8% iva nifhem nifhem illi se nieħdu nota ta' dan imma forsi ta' min eh, niformulaw dan il-ħsieb aħjar għaliex miex din din mixi prassi li għanda titkompla jena naħseb illi kollox ma kollox da kollu li jem rifless fl-opinjonijiet huwa minnu huwa ċettabli u aħna nistaw nappoġġaw da kollu li fjom grazzi. Uh, merci Edith Bauer e puis Phil Bagnon. Grazie ħafna signora Edith Bauer. Grazie. I have Grazie, nirringrazzjak ta' dawn l-opinjonijiet kollha, nistgħu nkunu kuntenti mill-aġenzijiet tagħna meta mqabbel ma' komitati oħrajn. Iżda nixtieq nressa żewġ mistoqsijiet fuq l-Aġenzija ta' Bilbaw. Jiena nixtieq nisħaq il-punt numru 3 u nixtieq ikolli kjarifika dwar x'qed jiġri. Eżattament xtaqt ikolli spiegazzjoni permezz ta' traduzzjoni oħra, ma qed nara erba' traduzzjonijiet u rajt tlet lingwaġġi differenti li ntużaw għal din l spiegazzjoni Issa fi traduzzjoni rċevit ir-raba verżjoni. U għalhekk nixtieq nisma' eżattament qed jiġri f'dan il-punt fuq id-dokument. Tini kwistjoni tiegħi eh, fuq il-stabiliment il-bini ta' din l-Aġenzija ta' Bilbaw ma kienx situazzjoni ċara fil-rigward il-sida u anke l-possibilità li jkun hemm din il-binja f'Bilbaw. Nixtieq nistaqsi jekk hemmx żviluppi pożittivi fir rigward soluzzjoni ta' din il-kwistjoni fil-binja. Eh, Sur Benjen. Uh, right, thank you. Grazzi. hanaqra n-noti ta' Signora Harkin għalix eh, kalla ta' t titweġiba l-diskors ta' Sur Cameron, naħseb. U ma setax kun aħu. L-għan għu t ringrazzja l-rapporter u għanda zawċ mistoqsijiet jew kommenti. Fuq il-kwittenza u rispett tal-budget ġenerali nafu għaliex hemm nuqqas ferrata ta' konsam ta' juris u bidliet speċifiċi jistgħu jkunu meħtieġa jew utli biex nbidlu din is-sitwazzjoni. Fuq ċedofob eh, għat talba tal-Qorti tal-Awdituri biex innaqsu l-perċentwal tal-carryovers awtomatiċi fit-titlu numru 2. Intielet fuq Eurofound Sodisfatta bit-tweġiba anke fir rigward il-kwistjoni ta' kriteri ta' interviews brabta mal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Sodisfatta bil-tweġiba li kien hemm u anke hemm xi konfużjoni jekk id-delegazzjonijiet mhumiex validi jew le. Naħseb li din il-kwistjoni issolvit. Fuq il-Fondizzjoni Ewropea t-Taħriġ sfatta wkoll għal kummenti tal-Qorti tal-Awdituri u fl-aħħar tappoġġa r-rapporter fil-kummenti tagħha fuq l-implementazzjoni tal-budget tal-Aġenziji għal-2011 meta tissuġġerixxi użu aħjar tal-kapaċitajiet tal-Aġenziji fir-rigward eh, tfassil tal-AGS, stħarriċ annwali ta' tkabbir, biex nivitaw ir-dupjar ta' xogħol. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi. Abel man wieġa pal-interventi li deġa saru, ma nafx kaw xaħti ħor jishtiq jitkellem, mela. Dan mux il każ għallek issa nati il mikrofon l-sur Merxan Kantos, direttur fil-Komissjoni. <coughs> Madam President, uh, President, membri onorevoli tal-Kumitat, grazzi ta' din l-opportunità li t-tuni biex nintervjeni għawnek fuq il tal-budget tas-sena 2011. Il-Kummissjoni sodisfatta li l-qorti deċidiet li tintroduċi kapitlu speċjali għall impjiegi u l-affarijiet soċjali li huma parti importanti għal budget Ewropew. Dan isaħħaħ mod kif nistgħu nevalwaw il-ġestjoni tagħna. Dawn ir-riżorsi jikkonfermaw il-żviluppi li kellna fi snin imgħoddija iktar baxxa mill dak li stabilit il-Kummissjoni snin ilu X'wassal dawn il-riżultati pożittivi? L-ewwel nett il-politika ta' stretta għall-impigi, għall-interruzzjonijiet, eccetera, anke sistemi ta' kontroll ta' ġestjoni tal-Istati membri, tieni eżerċizzju ta' semplifikazzjoni li b'appoġġ ta' Parlament Ewropew il-qafas regolatorju kellu impatt pożittiv, it-tielet qed nifukaw fuq l-awditjar fuq dawk ir-riski l-aktar Dan wassal riżultati tajbin għaliex inkisbu permezz ta' zida ta' kważi 40% bħala pagamenti għall-2010. Il-kumpaniji mill-ISF qegħdin imexxu il-qoddim dawn il-fondi, hemm 10.4 biljun euro li huma allokati mill-ISFM li zida mill-2010 ta' 2.7 biljuni li kellhom jingħaddew għal 2000 u 12 minħabba appropjazzjonijiet li ma kinux bizzejiet. Ir-rati ta' żball mill-2007 u 2011 li SF ħarreġ 49 miljun ruħ fl-2007 iktar me 15 miljun ruħ benefikaw minn apposta li isf Da juri rwol importanti li l-ISF għandu għal anke minkejja li kien hemm il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Importanti li nżommu jessef b'saħħtu fil-futur budget biżejjed biex ikun jista' jisarraf l-anijiet tal-2020 ta' kapital uman, impjiegi, politika ta', ta politika soċjali jisarraf fatti. 90% mill-budget ta' 76 miljun huma fokati fuq dawn il-prioritajiet. Biex nagħlaq nixtieq ngħid il-Kummissjoni tilqa dawn ir-rekomendazzjonijiet biex ikun hemm iktar xogħol flimkien mal-Kumitat Templ. Grazzi u nistgħu jieġeb id-domandi li jista' jkun. Eh, Tajjeb, mela jekk mawx eh, iktar kummenti jiena se nipprova nagħmel taqsira tal-mistoqsijiet tal-preġibit li xtaqt nagħmel. Sur direttur jiddispjaċini li forsi eh, se nkun forsi antipatka, imminti għettajt li inti jgħatawnek biex twiġa pal mistoqsijiet tagħna. Eh, saru tlet mistoqsijiet ma wieġib tal-ebda waħda minnhom. Inti għamilt il-pubbliċità, għamilt riklama għal-Kummissjoni, kien hemm tlet mistoqsijiet waħda. Mistoqsija ta' Senjura Hawken. Kemm il-Kummissjoni qiegħda tuża il-ħidma tal-Aġenziji għall ags Tnejn, mistoqsija ta' Senjura Bauer li torbot ma' wieħed l kommenti tal-orti tal auditori il-komment numru 15 bl-Inglis. Agencies based in Spain, uh, a seat agreement ha had not been concluded. N'avez pas répondu à cette question-là. Et troisième question à laquelle... Tilet mistoqsija li għal-dimma weġibt hija dik fuq il-proċedura ta' reklutaċ ta' direttur għal sedefob Dawnu ma' tlet punti U laqas fil-fat għal mistoqsija jew forsi parzjalment weġib talija għal mistoqsija fuq il-rata tal-konsum tal-krediti. U jiena senżit mistoqsija oħra, fil-fatt il-ħames mistoqsija dwar il-kommenti ta' l-oċal fuq l-istrateġija tal-sigurta u, u sikurezza fuq il-post tax-xogħol fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea nfisha. Ġifir fuq dawn il-ħames punti li huma punti importanti ħafna ġifiri dawnu ma' ħames mistoqsijiet l-Komissjoni ta' Kontroll Budgetarju, jew Komitat tal Kontroll Budgetarju għalhekk kjoċ dana nistaw namluwom permezz ta' l-emendi illi siru fuq il-abbozz tal-opinjoni li għadni kif prezentajtulkom u id-data tal- tal-emendi tistaw tibatuhom sa' 30 ta' jannar u ritnajt li l-kollegi illi intervjenew illi essenzjalment jena naqbel ma dak illi qalu l-ewel net naqbel jiġifieri l-inklużjoni tal-ħidma tal-aġenziji fl-AGS dwar il-sede tal-Aġenzija f'Bilbao, tielet kwestjoni ta' proċedura ta' reklutaċ direttur ta' sede FOP, erba l-użu tal-fondi ta' Jures u uh, tal-EFS, b'mod ġenerali. Naħseb illi man sejt ċejn. u uh, meta nkunu uh, prezentajna l-emendi fit-30 ta' jannar sa' nofsinar, eh, nivotaw, unbat neżaminaw l-20 ta' frar, nivotaw l ada Mela l-esti b'dan il-punt ukoll u wissa fil-punt 12 Jena malar malar qabel id-diskussjoni mal-ministri nixtieq niprezentalkom la bots tal-mistoqsija orali illi aħna nixtiequ illi teżaminawa. Anzi, dan huwa l-punt 13 fuq l-agenda, ġifir fil-punt 13 tal-agenda dan huwa abbozz tal-mistoqsija għal ehm, tweġiba orali dwar l-impatt tal-politika ta' austerità fuq il-kondizjonijiet tal-għajxin ta' persuni b'disabilità. Din huwa punt li tqajjem il-grupp tal-Gwel, il-koordinaturi eh, għalu illi jaqblu mal-prinċipju tagħha. Sur le texte fuq il-test ta' din il-mistoqsija orali. Aħna rridu naraw x'se jkun l-impatt tal-politika tal-austerità fuq il-kondizzjonijiet tal-għajxin ta' persuni b'diżabilità u eh, naraw kemm il-Kumitat iset din is-sitwazzjoni partikolari minn banda u mill-banda l-oħra naraw kif il-Kummissjoni se timplementa l-istrateġija favur il-persuni li għandhom disabilità fuq il-periodu 2010-2020 il-fat li l-Unjoni Ewropea tissodisfa l impenni li ħadet fir rigward tal-Konvenzjoni tal-ġnus Mauda fuq il-persuni li għandhom disabilità Naħseb illi ma' din nistgħu nżidu uh, punt ieħor li referi għall-implementazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea ta' segwitu ta' riżoluzzjoni adottata mill-Parlament Ewropew fuq bażi tar rapport tal-kollega Tana Adam Kozak li eh, kien jirreferi għall-istrateġija tal-Kommissjoni, ma peress li għanna rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew propju fuq dan il-punt, naħseb illi fil-mistoqsija orali għanna nirreferi għalija. Għaw xaħat jishtiq jintervjeni? Sir Murphy. Thank you very much. Uh, thanks for having this. Grazie ħafna, grazie tal-li daħħaltu dal-punt fuq l-agenda, naqbel ma l-ideja li namlu referenza ta' din l-opinjoni fil-mistoqsija. Ora Orali, l-ewwel punt huwa li nirringrazzja lill-attivisti gruppi u l-grupp partikolari għal favur id-disabilità tal-li ħampu biex idaħlu dal-punt fuq l-agenda. Għalissa qed indirizzaw l-impatt ta' austerità fuq gruppi differenti ta' soċjetà u għacħar li L-impatt ta' fuq il-ħaddiema huwa kbir, nafu r-rati olin ta' qatt fost iż-żaża, u rati olin ta' qat fuq livell ġenerali. Iżda naħseb li vala pena nifukaw attenzjoni partikolari fuq l-impatt brutali u diskriminatorju kontra dawk li jkollhom diżabilità. Hemm rapport li jista' jaqra mis-snin sena li għadda mill-Ċentru Ewropew ehm, għal fondazzjoni Ewropea għal nies b'Diżabilità li turi minn wieħed minn 21.1% f'riskju ta' faqar l-Unjoni Ewropea meta mqabbel mal-14.9% ta' nies bla-Diżabilità. Juri l-żieda ta' naqis iż-żieda ta' tuħ ta' fondi ta' 5.8% eh, fl-Irlanda u 20 fil-Greċja Trattijiet finanzjarja l autoritajiet lokali fir-Renju Unit li tnaqsu b-28% u anke l-attakki ġenerali fuq settur pubbliku blelu u merging ta' servizzi ta' daycare centers, dar tal-anzjani ehm, u anke servizzi li ma jkunux jistaw laħqu anke għal nis dizabiltan, għasta personal, kondizjonijiet ta' ħaddiema li jaħdmu ma' dawn in-nies u anke tuħ kbir ta' dawk li huma msejħa bħala home help hours, ġifiri fejn wieħed ikun jista' jagħmel assistenza għal nies anzjani fejn tnaqsu iktar minn miljun sija ta' dan it-tip ta' xogħol. Waħda mill-fatturi tal-kriżi kienet l-impatt fuq l-appoġġ għall għajxin indipendenti darajn f'numru ta' pajjiżi u pass regressiv kbir fejn progress li kien inkiseb fir rigward id-dritt tal-għajxin indipendenti qed jiġi mnaqqar u qed jieġi eh, qed jimxi lura flok il-qoddim. Qed naraw austerità dejjem tiżdied iżda hawn qed nitkellmu dwar tuħ fuq medda qasira ta' żmien li fuq medda twila ta' żmien ikollu benefiċċju negattiv għall-istat u jispiċċa jħallas aktar potenzjalment għal servizzi antikwati biex ngħidu hekk meta mqabbel ma' servizzi oħrajn dan tkun hemm tuħ ta' nis ta' disabilità fren unit rajna kas ta' Remploy li għalqu u naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna mistoqsija li rridu resqu lill-Kummissjoni biex niddiskutu dan fil-Parlament Ewropew. Jiena kontra il-loġika li tajt wa kas importanti li taqsam il-miżerja fiktar ġustizzja. U għalhekk jiena Naħseb li namorru kontra dan il-raġunar favur dawk nis b'dizabilta ma naħsibx li rridu jħallsu qares għal falliment jew għal kriżi ekonomika. il bankira u dawk li qed jistanaw minħabba l-kriżi għandhom ħallsu qares ta' dan u mhux dawn in-nies. Punti ħol nishtiq nagħmel huwa l-importanti li niddiskutu dan fil-Parlament għaliex barra mill-Parlament hemm ħafna mobilizzazzjoni li qiegħda isseħħ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 jaqbel illi din il-mistoqsija orali għanda issir l-inizjattiva tiġi minn organizzazzjoni ċivili aħna appoġġajnija. Jiena kontent illi il-President għettajt illi aħna diġa diskutajnija dal-punt il-rapport illi aħna dottajna prova eh, jindirizza dil-problema u jagħmel rakkomandazzjonijiet lil Kummissjoni Ewropea li aħna naħsbu tista titnaqqas. Imma rridu nistennew li l-istati membri u s-setat ekonomiċi kollha jistaw jagħmlu xi ħaġa. Hemm il-konvenzjonijiet fuq id-drittijiet, u dan irridu nqishom. Jien għandi tliet proposti għannom tal-PPE, jiena nipproponi li nżidu mistoqsija oħra. Jiġifieri fir rigward tal-ostakli eh, dwar ġifiri, l-aċċessibilità illi illi l-aċċessibilità tkun iktar maġla mbagħad il-Fond Soċjali Ewropew il-Kumitat rrit illi jessir użu ta' razzjonali minnu u fissaba snin li ġejjien it-tamaw illi konnem uh, eh, perċentwali akbar ta' użu għal persuni b'disabilità. Tilet proposta il-rapport fuq l-istatistika. Danna ninsewx, imma ija ma ninsewx illi għal persuni b'dizabilita bżon li l-istatistika tkun preċiża. Il-Komissjoni proponiet li fis seba snin li ġejjin din issir priorità il-PPE jaqbel 100 fil-100 illi eh, dil-kwistjoni nżiduwa nżidu referenza għalija fil-q dwar l-accessibilità. Hoġwa, Jean Lambert, malaj malaj, għax il-Ministru Zgħal waqt jitħlu fil-Kamra. Eh, thank you, President. Grazie għafna, President Iva, ħna vera kontenti li nistaw napoġaw il-mistoqsijiet bil-fom u xuħut mill-punti li tqajmu minn xi membri u xuħut mill-organizzazzjonijiet u koll jistaw dawna jisibu u koll mezz kif jaqblu. Umbat il-proposta tal-PPE dwar l-access huwa għa e, proposta importanti, għafna nafu li jista jkollna l politik kollha imma jekk in ma jmandomx access kemm nitkellmu dwar it-trasport, e, xogħol, e, mela Eh, aħna kollu għat namlu l-politika imma mux l-azzjoni, għalek jina nista nappoġġa il-mistoqsija bil-fom. Grazzi. Grazzi ħafna mela nirqa il ministri Irlandizi li issa se du mana u nati il mikrofonu l alexandra Serkas.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 għax eh, aħna qed inħossu mhux biss eh, l-effetti eh, negattivi fuq il-politika ta' austerità, ma hemm l-effetti wkoll fuq gruppi soċjali differenti qed naraw skandlu, ġifieri mhux biss li l-Kommissjoni mhux qed twaqqaf dawn l-affarijiet milli jsiru, imma qed ehm, twaqqa il-politika kollha li għandha x'taqsam mal-ħaddiema b'diżabilità. U il-miżuri kollha li qed iwaslu għal dan id-diżastru soċjali qed jiġu mill-qwa ma nistgħux aħna nappoġġaw ma nappoġġaw u qed nitamaw li se jkun hemm soluzzjoni. Nisamaw li jkun hemm din is-soluzzjoni mhux retorika. Jep, nfakkarkom sempliċement illi aħna Uh, nafu temu il-koordinaturi dinja mistoqsija orali minna rizoluzzjoni imma dan l-istadju bħala Kumitat eh, Impjegi u Affarijiet Soċjali, aħna naqs fil-plenarja se namlu talba għal mistoqsi orali minna rizoluzzjoni għaliex din kienet il-proposta tal-koordinaturi sa' kemm il-koordinaturi ma jaqblux illi għanna imbidlu talba tana minn issa sa' dak iż-żmien imma għalissa jiena għandi mandat biss illi ngħidilkom illi l-emendi għandhom jaslu fuq din il-mistoqsija orali jiena għabtilkom xini l-ideja ta' din il-mistoqsija u l-emendi rridu jaslu sal-5 ta' frar f'nofsinar fuq il-test ta' din il-mistoqsija orali illi forsi nistawin laħmuwa uh, eh, bl-interventi illi saru illi jiena u koll fil-fat sen zit referenza għax xol Uh, eh, li namlu aħna f'dan il-komitat fuq il-rapport fil-fat illi kien ħejja li l-kollega tagħna Adam Koza. Mbagħad nivvotaw fil-21 ta' frar fuq l-emendi mbagħad fil-plenarja kienu possibbli f'Marzu jew f'April. Issa irridu naddu għal punt 21 ta' l-agenda tagħna ma' Sur l mhux qiegħed hawnhekk u għalhekk mela dan il-punt eh, fl-aħħar tal- eh, tal-punti fuq l-agenda tagħna għallum. Issa ngħaddu għal punt 14 tal-agenda tagħna eh, skambju ta' femit ma' tlet ministri ta' li huma ta' referenza għal kumitat tagħna għaliex aħna hawnhekk naħdmu fuq kwistjonijiet ta' impek u affarijiet soċjali. U jiena bħalma namlu s-soltu senati il-mikrofonu lil kull wieħed minn dawn it-tlet ministri nitlobhom ek joġobom ma jitkellmux aktar fit-tul minn seba' jew 10 minuti mhux iktar minn hekk sabiex il-membri wkoll ikunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Jiena nixtieq li l-Ministri jagħtu lill-membri il-mod kif huma imqasmin il-kompetenzi bejn dawn it-tlet ministri għaliex huwa importanti illi intom intom tkunu tafu biex intom tagħmlu mistoqsijiet tagħkom. Il-Ministru Richard Bruton, Ministru ta' Xogħlijiet Intrapriżi u Innovazzjoni u l-Ministru kompetenti għal eh, ags u kol direttiva tal-Posted Workers u anki il-rapport, il-rabta mal rapport ta' Sur Serkas dwar il-formazzjoni, konsultazzjoni tal-ħaddima. Is-Sur Brut, is-Signora Joan Burton hija l-Ministru tal-Protezzjoni Soċjali anke għal Youth Guarantee u għal program tajnuna lil dawk liktar imċaħdin u il-Ministru tal-Istat Sjaran Cannon jgħet eh, jihu post il-Ministru il-ieħor illi ma setax ikun hawnhekk u responsabbli għal eh, diskussjonijiet fuq l-MFF għaliex huwa wkoll il-Ministru tal-Istat responsabbli għall-edukazzjoni u l-ħiliet. Ġifi dak kollu li għandu x'jaqsam ma' eh, taħriġ professjonali, talim professjonali, negozjati tal-FSI u fond ta' ġustament għal globalizzazzjoni. Issa nati il-mikrofonu lil kull wieħed minn dawn it-tlet ministri u nfakkarkom illi dan il-komitat se jagħmel żjara fl irlanda fil-bidu ta' frar u flimkien ma' delegazzjoni li se tiġi miegħi nkunu nistgħu nkomplu b'dan id-dibattitu. Grazzi tal-li jagħtawnek dalodu nagħti l-ewwel mikrofonu lil Richard Bruton. Jekk joġobkom, seba' minuti jekk kienu possibbli. Well, thank you very much. Grazie ħafna, Signora President, Iva Wanura li li jetawnek uh, ma'kom il-lum sabiex niprezenta l-Parlament Ewropew dan il-diskors jina naf li taħt trattata Lisbon għandhom għandkom rwol ikbar fi teħita deċizjoni taħt il-kod deċizjoni u dan wkoll jintroduċi elementi ktar demokratiku fil-proċess għandna ta' ta' deċizjonijiet u inti sħaqtu kol u inti u kol et et ti komunika mal-parlamenti nazjonali u tejpu u koll il-programmi ta' impieg aġġestament ekonomiku. Naf li membri tal-komitat tijak dawna tkellmu dwar tħassib li eh, għandhom fuq il-fat li jett nifukaw iż fuq l-austerita eh, il-gvern tijaj dana Eh, vera laqa il-kompakt għal tkabbir u l-impiegi tajab li nimxu lejn l-rkupru ekonomiku l-impiegi u l-ħolqin tal-impiegi u tkabbir u il-gvern tana adotta dan għal pala eh, priorita għal presidenza tan li nitkellmu dwar l-istabilità it-kabbiru l-impjegi suq waħdini dana għamel l-Unjoni Ewropea iktar kompetittiva u dana wasal għal benefiċċji għal minħaddem, għal konsumaturi, rridu nibnu fuq dan waqt il-prezidenza tagħna l-istrateġija Ewropa 2020, il-blueprint għal tkabbir il ħol tal impigi il-tkabbir ekonomiku sostenibli u il-semestru Ewropew proċess u opportunità sabiex l-istati membri jaħdmu flimkien sabiex jiksbu l-anijiet flimkien jina naf li l-kumitat tiegħek saħaq mod tajjeb li il-tkabbir l-aspetti budgetari u l-miżuri dwar l impigi rridu jittieħdu flimkien għax huma interdependenti u flimkien dawn huma għar għal kupri jena rajt il-ħidma li jinti għamilt l-input tiegħek fis semestru Ewropa u l-Presidenza Irlandiża se saċerta li dana jkun konsidrat fid diskussjonijiet li jisekku. Aħna wkoll qed naħdmu sabiex nsaħu l-kontribuzzjoni tal konsil ta' impjegu politika soċjali u l-korpi ta' tħejja għall l-istrutturi makroekonomiċi differenti tal-Unjoni Ewropea. Taħt il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill qed niprofaw aħna niċċaraw xi kwistjonijiet tekniċi fuq il-programm għal bidla soċjali u innovazzjoni pala tejja trialogu mal-Parlament fi frar. Jena konxu li hemm xinu għastafti ma bejn il kunsill u l-Parlament fuq dan il-punt u nittama li se nkunu nistgħu naħdmu flimkien fi spiritu ta' dialogu sabiex naslu għal ftejn fuq dan il-punt. Issa f'dan il-periodu ta' krizi ekonomika u eh, għada u li għal ħafna partijiet tal-Unjoni Ewropea se nisqu fuq il-miżuri leġislativi li se joħol u iktar impiegi waqt li ħarsu l-sostenibilità tal-impiegi li diġa jeżistu u nħarsu l-libertà tal-ħaddima sabiex jivvjaġġaw bejn l istatim bi sabiex jisibu xogħol. U aħna wkoll konxi li m'għandniex aħna nwaslu li naqsu l-standards ta' impiegi li se jwaslu għal distorsjonijiet fil-kompetizzjoni kif nipro jippromovu firxa ġdida ta' miżuri mill-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Irlandiża tkellmet dwar l-intenzjoni tagħha sabiex ikun hemm progress attiv fil-proposta leġislattiva dwar l inforzar ta' direttiva dwar il-posting tal-ħaddiema, speċjalment viżavi l-kontribuzzjoni importanti li tista' tagħmel sabiex ma tippermettix l-isfruttar ta' din il-kategorija vulnerabbli ta' ħaddiema. Il-proposta hija um, priorità vera importanti taħt il-lat um, wahdini uh, fuq is-suq intern uh, u aħna nixxuqu nistabilixxu livell inda snafu li hemm ħafna xogħol li saru hemm xi żewġ artikli li għadhom eh, qed ikunu diffiċli artiklu 12 fuq il-responsabilità konġunta nkontinwa u artiklu 9 fuq il-kontroll nazzjonali fuq dawn il-miżuri ta' kontroll nazzjonali jiena nixxi inħeġġeġ li mill-aktar fis possibbli tippubblikaw l-opinjoni tal-kumitat tagħkom li se servi bħala gwida għalina l-koll kif tafu l-ambizjoni tal-Irlanda li jinkiseb approċ ġenerali sal-ħar tal-presidenza tagħna u aħna naħdmu mill-qrib mal-kumitat tiegħek inkluż li nikkonsultaw u nitħattu mal-rapporter shadows u koll sabiex naċertaw li jkun hemm qbil sinifikanti bejn il-Kunsill u l-Parlament fuq dan id-dossier. Il-moviment ħieles tal-ħaddiema u koll mm, Għadam mill-erba libertajiet eh, u jessu eh, eh, uniku għabazat fuq dawn l-libertajiet u għahna sen komplu nizvilupaw proposti li se jappoġġaw li l ħaddi ma jkun jistaw jitxaqal u ma għadhom mux konċi dawn il-ħaddi ma mobilita ġittijiet u l-obbligazzjonijiet u sen kom sen nibdew għahna l-ħidma fuq proposta leġislativa mill-Kommissjoni sabiex nsaħu l-appoċ u l-ħarsin kontra diskriminazzjoni disponibli għal dawn il-ħaddi ma tal-Unjoni Ewropea mobli u għahna u kol sen se nibdew aħna ħidma u proposti ġodda mill-Kummissjoni fuq il- eh, drittijiet ta' impjieg tal-Bahara. L-Presidenza u koll jena kontent li najdilkom eh, et jaħdem fuq eh, u et jiprofa jagħmel progress fuq riżultat fuq il- il-rekwiziti ta' saħħa u sigurta fuq il-posta xolla dawk il-ħaddima esposti riski fi Eh, postijiet elettromagnetiċi. Jena naf li il-Komitat Olimpik tal-Parlament eh, konsidra l-proposta eh, u u li il-Parlament u l-Kunsil et jimxu lejn bil fuq proposta u sen komplu aħna waqt eh, trialogu formali fifrar sen komplu naħdmu fuq dawn il-kustjonijiet li għadhom pendenti sabiex naslu għal bil għall-Unjoni Ewropea u koll. Aħna ħerqana sabiex nibdaw il-ħidma fuq proposti ġrida mill komissjoni u dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema li qed jużu għaw kimiċi per il il-polużi u il-proposti f'dan il-qasam importanti peress li dawn se jaċertaw li numru ta' direttivi ta' ħarsina eh, tal-ħaddima eh, u saħħa ta' sigurtà fuq dawn il-ħaddima ma jispiċċawx li dawn jisiru li siru li silu inutli fuq level tekniku. Jiena u kon nixtieq ngħid li uh, se nagħmlu triqargu jiena nappoġġa l ħasib tal komitat ta' dwar l-effetti ta' din il-kriżi u il-fatt li l-allentament ekonomiku f'xi stati membri dana ma ndux ikun ta' eh, xaġa li tantiċipa l-applikazzjoni mhux tajba tal-leġislazzjoni fuq is-saħħa u sigurtà fuq il posta xol xogħol u li se jimmina wkoll ir-riski fuq il posta xol xogħol u l-politiċi ta' prevenzjoni dwar il ġattament ta' eh, indaqs ta' persuni rispettivament mir-reġil il-reliġjoni twemmini disabilità il letta u l-orjentament sessjali u se naħdmu fuq dawn u se nibdew ukoll fuq naħdmu fuq proposta ġdida dwar l-aċċess għal prodotti u servizzi speċjalment għal dawn nies u l-antjani. Diza se tkompli taħdem sabiex isaħħaħ l-involviment tal-Unjoni Ewropea fuq l-ILO u il-proċess tal-G20 fil-qasam tal-impjieg. Aħna nilqgħu l-interess li l-Kumitat tagħkom qed jieħu fil-iżvilupp tal-rabtiet mal-ILO. Il-Presidenza se twetta il-konsultazzjonijiet mal l-istati membri kif ukoll mal-insieħba internazzjonali soċjalista biex ikun hemm progress eh, U qabel la reġjonali tal u tal-ILO eh, fuq it-kabbir l impieg il ġustizja soċjali li se seħħ lew f'April kif ukoll il-konferenza eh, dwar il-xogħol internazzjonali li se seħħ fi Ġenevra fi Ġunju. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil John Burton, Ministru. ħanad il-mikrofon is sinjura Bertin. U uh, jiena edha għawnek u um, jirwol tijaj u għawisa ħafna u uh, flimkien mal responsabilta l-punti li aħna nisson konsidraw bħala sigurta soċjali inklużjoni soċjali jiena għandi responsabilità li naċċerta li n-nis edha jiksbu laħjar opportajini sabiex jitlu fuq il-posta xol permezz ta' taħriċ Eh, attivazzjoni eh, għazliet dwar l-internships u kol aħna qed inbidlu s-sistema tagħna fl-Irlanda iġifiri ek kif se jiksbu l-appoċ um, ta' tħul se jkollhom opportunitajiet differenti lejn l impieg l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-esperjenza waqt il-Presidenza Irlandiża se nagħti attenzjoni partikolari f'dan il-kwistjonijiet taħt il-Kunsill EBSCO. Eh, punt importanti tax tilba tiegħi taħt il-Presidenza li eh, jenan nlaqqa il- um, unġib il-Ministri għall impiegu l-Affarijiet Soċjali eh, ġewwa Dublin fi Frat tal 2013 waqt laqa ministerjali informali. It-tema ġenerali se tkun l-appoġġ tal-ċittadini ehm, Eh, sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol u se nisqu l-iktar fuq il-qatt fost iż żazax u l-garanzija għal-żazax jiena t-nipjana li diskutu din l-iskema ta' garanzija jiena konxew kolli eh, dwar ix-xogħol. Il-ħidma ta' ħafna membri minn dan il-kumitat fuq dan il-kwistjonijiet jiena t-nipjana li diskussjoni fuq din l-iskema ta' garanzija għal-żazax waqt din l-laqgħa formali fi Dublin se timxi qid fit ma' dibattitu iktar formali u setejn kol dan id-dibattitu li ħajseħ fi Brussell u ħajaċċerta jkolli l-adozzjoni ssir mill l-aktar fis possibbli u eh, iva eh, inti għacċettajt u koll li għattendi din il-laqa informali, grazie. U l-laqa informali u koll se tinkludi diskussjonijiet fuq il-servizzi ta' impjeg pubbliċi fl-Europa kolla il-ħiliet il-djar fejn nisma l-involviment ta' nisa huma jikbar fil-dinja tax-xogħol kif ukoll laqat eh, mal-insieba soċjali u l-pjattaforma soċjali fuq livell Ewropew. Issa jekk indur għal eh, programm formali tal-Kunsill jien identifikajt ir-rekomandazzjonijiet fuq il-garanzija ta' żaża bħala priorità partikolari tiegħi l-Ewropa trid tagħti tweġiba teddida eh, li il-rati qolja ta' qatt li din it-teddida li tpoġġi fuq iż-żgħażagħ kemm fil-preżent kif ukoll futur l-impatti se jibqgħu umana għal għaxirjan ta' snin jekk aħna ma nieħdux azzjoni urġenti u aħna nibqaw determinati li naslu għal qbil fuq test mill-aktar fis possibbli. U iva dan huwa importanti u il-ċifri vera huma inkwetanti u rridu nieħdu azzjoni. Aħna determinati li naslu dan il-ftejm fuq test mill-aktar fis possibbli sabiex naslu għal dan il-kompromess aħna nirrikonoxxu bisih li l-pożizzjonijiet differenti rridu jikkonsidraw il-punti ta' tluq differenti ta' kull stat membru. Il-diversità tal- formulazzjonijiet istituzzjonali tagħhom kif ukoll il-ħila tal-parteċipanti fuq il-suq ta' xogħol differenti il-limitazzjoni il budgetari finanzjarji dawn ukoll irridu jiġu konsidrati. L-affarijiet li sejdu fl-aħħar huwa l-impenn u l-azzjonijiet tal-istati membri sabiex jimplementaw il-garanzija ħalli bekk ir-riżultati tanġibli jistgħu jinkisbu. Aħna nishtiqu u koll eh, nilqaw l-interess tal-Parlament fuq din il-kwistjoni u eh, il-rezoluzzjonijiet li ġew espressi f'dawn is-snin reċenti kif ukoll riċentament id-dibattitu li sar fi Strasburgu eh, nhar it-tnejn li għadha u l-Parlament ħannota tal-proposta tal-Kunsil u r rekomendazzjoni tal-Kunsil u li din ir rekomendazzjoni mhux se tkun vinkolanti legalment fuq l-Istati Membri l-lan tal-Presidenza Eh, u koll eh, u li l-istati membri konformaw 100% ma l-anijiet u l-politiki dwar l-impjeg fost zazax u li dawna jiġu implementati fl-interess tal-popolazzjoni zazuwa. Aħna u koll ħarqan li nisimaw l-opinjoni tal-parlament fuq din l-skema jew il-garanzija għazzaza u li din il-garanzija trid tiġi konsidrata bla mod possibli meta l-Kunsilli fanalizza t-test fuq il-rekomendazzjoni dwar il-font għal lajnuna minnaħa tal-Unjoni Ewropea u dawk li eh, liktar huma meċħuda minn opportunitajiet kif tafu li l-Kummissjoni eh, stampat proposta fuq l-iskema l-ġdida dwar din lajnuna il-Presidenza Irlandiża għandha lan li jinkiseb ftejm fi kunsil u mal-Parlament sabiex eh, l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament ikun jista' jsir mill-ewwel tal-Jannar tal-2014 il-livell ta' finanzjament ovvjament isera fuq il-riżultat li jkun pożittiv ta' negozjati fuq il-qafas finanzjarju annwali. Waqt li dan wara il-Food Aid Program tal-Unjoni Ewropea din il-proposta ġdida titkellem fuq ħafna iktar affarijiet mhux biss l-ikel u jinkludi wkoll rekwiżit li dawk il-korpi li qed jagħtu lajnuna jrid ukoll jiffukaw fuq l-inklużjoni soċjali. Il-President sampenjata li tkompli taħdem mal-Kunsill sabiex tinnegozja u tikkopera mal-Parlament sabiex id-deċiżjonijiet l-iktar bikri jkunu jistgħu jittieħdu il-sistemi kollha tagħna tal-protezzjoni soċjali huma sfidati minħabba l fat li l-popolazzjoni qed tixjih ir-riformi adottati jew antiċipati mill-maġġoranza tal-istati membri qed jimxu lejn żvilupp mm, e, iktar ta' skemi e, supplementari ġifiri għalhekk huwa urġenti li naċċertaw li r-regoli li jgvernaw kif jaħdmu dawn l-iskemi jappoġġaw il-libertà ta' moviment għal ħaddiema fl-istati membri kollha. E, direttiva proposta fuq ir-rekwiżiti minimi sabiex taħu l-mobilità tal-ħaddiema sabiex li billi intejbu u ukoll il-dirsi eh, ta' pensjoni supplementari ġifir il-Portability Directive ed eh, din il-proposta um, bdiet ħafna snin ilu u hemm ħafna presidenzi li għamlu ħafna sforzi sabiex jinkiseb ftejn fil-Kunsill fuq dan id-dossier il-President Arlandiża se tipprova tagħmel progress minkejja diffikultajiet li ħarġu sissa mod partikolar minħabba il-ħtieġa li qed tikber fuq il-bżonn li konna din id-direttiva l-mobilità fuq is-suq tax-xogħol qed issir iktar importanti iktar ma jaddiżmin speċjalment minħabba l-kriżi ekonomika il-livelli vera li inta eh, għad kif ukoll l isbilanċi fil-opportunitajiet ta' impjieg fl-Unjoni Ewropea. Pensjoni supplementarja dawn qed jikbru fl-importanza tagħhom u f'ħafna partijiet tal-Unjoni Ewropea u għalhekk dawn qed isiru iktar importanti fil-kuntest tal-moviment ħieles tal-ħaddiema. Jiena naf li l-Parlament Ewropew għadda riżoluzzjoni fi Jannar tal-2011 li l-Istati membri jridu jieħdu azzjoni sabiex jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' portabilità tal-pensjonijiet. Jekk se nibnu fuq eh, u ħanibnu fuq il-ħidma tal-Presidenza ta' Ċipru, il-Presidenza Irlandiża tibqa' determinata sabiex eh, jisir progress fuq dan it-tossja dossier waqt diskussjonijiet intensivi fuq il-livell ta' grupp ta' ħidma kif il-Ministru Britain għadu kif qal il-Presidenza Irlandiża se taċċerta li l kunsil EBSCO jaqdir wol effettiv waqt din il-proċess waqt dan is-semestru. Il-Presidenza Irlandiża tikkonsidra li s-saħħa prinċipali tas-semestru Ewropew eh, l-approċ holistiku u aħna ħdimna mill-qrib mal-partijiet kollha sabiex naċċertaw li roadmap integrat għas-semestru eh, Eh, ġie prezentat qabel tmim l-2012 il-roadmap tal-presidenza irlandiża għal dan is-semestru jisħaq fuq il-bżonn li eh, approċċ integrat eh, jibqemmek għal surveljanza tal-pajjiżi kif ukoll jekk tiġa sabiex inkomplu nsaħħu iktar l-ownership mill-istati membri tal-proċess ta' surveljanza. Jiena malajr najr nixtieq nagħmel referenza għal pakket ta' investiment soċjali jiena għandi opinjoni ċara li l-kriżi ekonomika ma' mandiċ waqafna mill-fat eh, u eh, mandiċ tnessina mill-fat li l-Unjoni Ewropea għanda dimensjoni soċjali Eh, li ehm, u kollja vera importanti jina nifhem eh, u importanti li l-Unjoni Ewropea mhux dwar il-banek imma dwar il-poplu jena nifhem li l-Komissjoni tippjana li tintroduċi u tadotta pakket ta' inklużjoni soċjali fi frar sabiex dana jikkomplementa wkoll il-pakket ta' impjieg li ġie publikat is-sena l-oħra waqt li ma nistax nikkommenta fuq aspetti partikolari tal-pakket jiena nix ngħidilkom li jekk nippreżentaw pakket bħal dan nkunu qed nagħmlu sqarrija li l-politika soċjali għandha importanti eh, daqs laffariet l-oħra u parti integrati tal-Europa 2020 u jena nittama li din it-tweġiba se tirrifletti dan il-punt li l-Presidenza ħat tirrifletti dan il-punt f'kull sens. Grazie ħafna. Euh, la parole tu, au troisième euh, ministre. Grazie. Issa t tielet kellim, t tielet ministru ija Kirin Kenen, ministru għall-Istat eh, responsabli l-edukazzjoni l-ħiliet. Nest meċi il-programm tal-Presidenza Irlandiża u nippreżentaħulkom rigward il-Fond ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni u l-Fond Europow, Fond Soċjali Europow, l-GF u l-ISF. Dawn id-dokumenti huma relevanti ħafna l-lanijiet tal-Unjoni stabilita l-Unjoni Ewropea 2020 u l-Presidenza Irlandiża fis-suġġett ta' stabilta' impjiegi u tkabbir ftejmiet fuq regolamenti tekniċi fuq livell settorjali u l-budgets tal-qafas tal-qafas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropea huwa essenzjali biex niżguraw li jkun hemm fondi kruċjali sal-2020 biex inżommu mal-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Dawn iż-żewġ fondi huma strumenti ewlenin biex nżommu mal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal ħili ġodda l-impigi ġodda Youth on the Move u l-inizjattiva l-opportunitajiet taż-żgħażagħ li tinkludi wkoll il-garanzija żgħażagħ. Fuq li jessef nisħaq l-ewwel li dan il-fond indirizzat mill-Kunsill mill-pakket ġenerali ta' politika ta' koeżjoni u l-approċ ġenerali parzjali intlaħaq fil-Kunsill fuq il-gruppi ta' regolamenti ta' koeżjoni li inkludu koll il-Fond Soċjal Ewropew. Il-kollega l-Ministru tan-Nefqa Pubblika u Riformi illum qed jippreżenta il-pakket tal-koeżjoni għal Kumitat Reġi fil-Parlament Ewropew. L-approċ ġenerali parzjali fil-Kunsill permetta blokok ta' xogħol li jiġu miftema f'punti komuni li fil-regolamenti ta' kważjoni li inkludu l-ISF. Dan ippermetta l-Kunsill biex jimexxi il-xogħol mal-Parlament fi stadju ta' trilogu f'kwistjonijiet marbuta ma' regolament tal-ISF. Nifraħ l parlament għall spirtu kostruttiv li wera fin-negozjati għal regolament tal-ISF sal-lum u fuq il-progress li nkiseb fuq l programmar u l-konċentrazzjoni tematika sal-lum. Uħut minn punti ċentrali li kienem sissa għamma marbuta mal-ambitu tal-ISF u l-prioritajiet ta' investiment li permezz tagħhom li l-ISF ħajkun investit mill-2014 sal-2020 qed ikun hemm kompromessi fuq kwistjonijiet ewlenin, nafu li huwa proċess ta' sfida, imma jiena fiduċus li hemm bażi biex ikun hemm aktar progress matul il-Presidenza Irlandiża. Fil-waqt li hemm kwistjonijiet ewlenin li qed jitqisu fil-livell tal-MFF nista' ninsarraħ ras il-Parlament li l-proċedura leġislattiva ordinarja ħadd iġi rispettata bisħieħ. Fuq li GF, il-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni nisħaq ta' belħaq li l-futur ta' dal-fond huwa marbut mill-qrib ma' deċiżjonijiet li joħorġu mill-proċess tal-MFF. Importanti li l-IGF għadu qed jiġi diskuss matul dawn in-negozjati. Il-Kunsell li diskutu dan id-dokument tal-iktar minn sena sissa u proposti speċifiċi għal kompromess li tresqu fil-Presidenza Ċipriotta li juru li tħassib tal-Parlament qed jiġi eh, indirizzat u jaqbel miegħu il-Kunsell. Ħafna minn dawn il-kwistjonijiet ma marbuta mal-ambitu tal-IGF u tipi ta' ħaddim li jistgħu jibbenefikaw minn dal-fond fil-futur, rajna rapport mill-Kumitat fuq l-IGF ehm, biex nindirizzaw mod pozittiv dawn il-kwistjonijiet fil-presidenza tagħna. Għanna fiduċużi li s-situazzjoni l-IGF ħassir aktar ċara ġalla darba l-Kunsill Ewropew jieħu deċiżjonijiet fuq l-MFF. Soġġett tal dan aħna mbagħad inkomplu nimbuttaw fil-Kunsill biex naslu għal ftejm u naslu għal kwistjonijiet pendenti li nindirizzawhom fl-imkien mal-Parlament biex niksbu progress lejn dan id-dokument u naslu għal ftehim. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi għal dawn il-prezentazzjonijiet ċari ħafna. Issa, se nibda billi nati il-mikrofonu l żewġ koordinaturi, ġifiri l-ewel s sur ċaba ori għal-grupp tal-PPE. Eh, eh, Grazzi Grazie, signora President. Merba l-parteċipanti kollha li għannom tal-presidenza irlandiża ġew jiltaqgħu magħna illum. Għadgost nisma il-prioritajiet li għadkom kif eh, spjegajtulna Aħna inħossu illi wasal iż-żmien illi nirriflettu fuq il-kwistjoni tal-austerità u tkabbir naf li din hija problema kbira fl-Ewropa kollha. L-Ewropa kollha qed titkellem fuq dan, uh, eh, Sinjuri Ministri. Serħu moħkom illi għalmenu f'dan il-komitat indipendentement mill-gruppi politiċi intom se jkollkom ħafna poċ Umbat eh, fir-rigward tal-istrateġija 2020 huwa dejjem l-impik li huwa l-element essenzjali. Aħna tkellimna ħafna dwar il-mobilità, dan ukoll huwa importanti. E, Sinjura Ministru tkellmet ukoll dwar il-mobilità, ma dan kollina rrid niġbed l-attenzjoni tagħkom illi hemm dimensjoni oħra għal dan id-dibattitu. Jiġifieri illi wara id-direttiva fuq il-posted workers, Nasbu li il-mobilità u il-protezzjoni mux dejjem ikunu bżejet ċari u inkella bilanċjati nistaw sitra najdu illi għanna vizjoni differenti ta' dawn iż-żewġ soġġetti. Uh, fost uh, il-sujġetti illi għanna fu uh, l-agenda ta' għanna l-lum intom uh, semmejtu l-sujġetti l-iktar importanti jina rrit nġbet l-attenzjoni ta'kom għal problema li feġġet jidder li din hija problema teknika jiġifieri l-istatistika demografika għanna proposta minnaħa tal-Kummissjoni madana kollu il-Kummissjoni ma triċ taċċetta illi fil-trattat dan kollu reperkussjoni fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet u fuq il-mandati jew it-qassim tal-mandati fil-Parlament Jiena nixtieq li l-Konsillu kol joqgħod attent għaliex din hija problema em, proposta sodisfaċenti mill perspettiva professjonali ma din jista' jkollha konsegwenzi politiċi kbar jekk il-ministri huma interessati aħna lesti illi eh, nispjegaw il-problema x'inhi ma marriċ noqgħod intawwa issa. Issa għal darboħra fil-qosor ħafna hawnhekk il-President tinterrompi. Minuta jgħid il-kellim u se nieqaf. Mela l-Sinjura Bert najdila li l-iskema ta' garanzija zaza hija ħaġa importanti ħafna. Eh, inti jilek titkellem għal zewċ minuti, minuti, u s-jinsentik minuti uħrax ma tistax tiħol ħin kollu int. Mela, aħna nħossu li l-garanzija zaza hija importanti. Il-problema essenzjali li għanna hija li aħna maħnix qed naraw eh, il-finanzi minn fejn se nġibu u rridu wkoll noqogħdu attenti li tkun trasparenti mbagħad dwar eh, lajnuna għall-ikel se nitkellmu dwar dan inħossu li huwa importanti wkoll u tkun ħaġa tajba jekk il-kwistjonijiet fuq il-fondi finanzjarji Eh, ma il-fondi ma jonqsux fil-fat. bad dwar kwestjonijiet l-oħra naħseb illi il-kollegi tiegħi issa se jitkellmu fuqhom. Is-sur Serkas, żewġ minuti jekk joġobkom. Muchas gracias, señora presidenta. También bienvenido, señora ministra. Grazie ħafna, President. Natu merħba l-Ministri fisem il-Deputati Soċjalisti. Nifraħ il presidenza u nittama li kollom kull suċċess. Smajt il-diskorsi ta'kom naqbel ma'kom għanna tama kbira u nittamaw li s-sena 2013 jirrapprezenta sena ta' bidla għax ninsabu f'sitwazzjoni mwera ħafna kemm għas soċjali, għal servizzi soċjali, għall-impigi, eccetera. Sur Bert insemma l-strategija l-Unjoni Ewropea 2020. Aħna konvinti li jekk il-politika ta' austerita biss ma timxiex jitfit ma politika ta' tkabbir ukoll u jekk aħna ma nerġawx nkun ambizjużi biex ikonna postijiet ta' xogħol deċenti eh, tajbin għal kulħadd, musser ikonna pakkett soċjali. Jew ħanibdu dil-politika jew ħajkun hemm diżastru. Diġà sitwazzjoni ma jifilħux aktar iċ-ċittadini Ewropej u mister jifilħu jew jittoleraw presidenza oħra li tibqa' twebbes rasa u tkompli tappoġġa dan it-tip ta' zbilanċ fejn ikun hemm monopolju tal-aspetti makroekonomiċi fejn ikun hemm ċifri biss li jitqisu u bħalli kieku dan ħajsolvi l-problemi ta' tkabbir u l-impjiegi waħdu. Le, hemm l-Ecofin, hemm l-EBSCO u l-Governance Ewropea tittibba żaruha fuq dan il-bilanċ. Zoċ mistoqsijiet ħat appoġġaw l-istrateġija ġdida għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol li se tasal fit-tmiema din is-sena, ma nafux jekk il-politika ta' austerità biss fejn naqtaw naqtaw naqtaw ħin kollu mill-fondi ser twassalna x'imkien ser jiġri minn din l-istrateġija. Imbagħad lill-Ministru Nifraħlek għal għali miss u għal garanzija ta' zaza nishtiqek tqis ir-talba tal-Parlament Ewropew biex naslu għal 30 sena. Dan importanti ħafna. Imbagħad nappoġġa l-parlamenti fl-istati membri għaliex ħafna drabi l-istati membri ma jagħmlu xejn f'dan ir-rigward bħal ma għamlu xejn f'dawn l-aħħar snin. Grazzi. Grazzi issa Sir George Bach un bat il-Ministri iwieġbu. Sir George Bach. Eh, uh, oui, merci Madame la Présidente. <clears throat> ich möchte mich ganz kurz auf drei Punkte. Grazie President. Nishtiq nsemmi tlet punti L-ewwel net il-programm ambizzjuż tal-Presidenza Irlandiża aħbar tajba u ser tistabilixxi li intom għattu għandkom prioritajiet u problemi li tixtiequ tindirizzaw. Ġeneralment, forsi mhux il-qasam tagħkom, iżda segretarju tal-Istat semma dan il-qafas finanzjarju multianwali l-MFF. U nixtieq nitkellem fuq u naħseb li hawn tiddu tkunu b'saħħitkom bħala presidenza Irlandiża Sabiex bekk ikonna rizorsi xirqa għasnin li ġejjin. Sabiex bekk mhux biss ikonna politika soċjali ġenerali imma politika ta' vera. Kella l-affarijiet ikunu ta' taħt fuq jekk ikonna rizorsi budgetarja, rizorsi budgetarji ninfrankawhom imma mbagħad ma nimxux fuq aspetti oħra. Per eżempju, jina naħseb li rizorsi finanzjari rridu jkunu marbuta ma' oqsma politiċi ta' politika fejn aħna nixtiequ niksbu riżultati. Kuntent li smajtkom tajdu li l-kriżi ma tiġ titqis bħala skuża biex infarfru mill-responsabiltajiet li għanna s-saxħa sikurezza fuq il posta ta' xogħol. Smajt li tixtiequ tittejbu dawn loqsma u fil-fatt daħn votaw fuq ir-rapport tal-asbestos li huwa rapport importanti ħafna. Hemm ħafna sfidi li taffaċċa l-Kummissjoni u l-Istati membri propju fuq dan ir-rigward. It-tielet, il-garanzija għaż-żaża. Ma naħsibx li għandna nagħtu ħarsa biss lejn il qat fost iż-żaża imma l qat fuq livell ġenerali. Nittama li bħala presidenza tkunu tistgħu tagħmlu pressjoni fuq il-garanzija għaż-żaża għaliex hemm stati membri li ma jridux li l-affarijiet ikunu vinkolanti u ma jridux jisimaw lanqas bil-kelma garanzija. Jekk dan ma nnexxinniex nimxu l-qoddim fih dan il-pakket kull ma jkun no qed nagħmlu ma klim fieraħ li, li ma jwasluna l-imkien. Irridu li x-xogħol ikun ta' natura vinkolanti, nittama li jkollkom suċċess f'dan ix-xogħol. Uh, Grazzi, Signora Hirsch żewġ minuti u mbagħad nagħti l-mikrofonu lura lill-Ministri. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Grazie ħafna, President. Nixtieq nirringrazzjak fisem nirringrazzjakom fisem il-liberali, grazzi tal ġejtu hawnhekk, għajimtu ħafna punti u naħseb li għandna ħafna xogħol x'namlu flimkien. Iżda hemm ħafna punti individwali nixtieq insemmi. L-ewwel nett fisem il-liberali, ristrutturar u l-miżuri ta' frankar huma neċessari sabiex bekk naslu għal produttività għolja fl-istati membri. Iżda xorta waħda rridu niksbu bilanċ. Irrid ikonna impetu għal tkabbir ukoll. Dil-kwistjoni ta' xogħol għal kulħadd tista' titwettaq biss jekk inżidu r-rati ta' impigi. Hawnhekk irridu ninvolvu l-kumpaniji biex ikatru l-impigi u biex iżommu dawn l-aspetti f'moħħhom. Il-kumpaniji irridu joħolqu l-impigi u dan huwa ċentrali fix-xogħol tagħna. Il-Kunsill irid jistabbilixxi kundizzjonijiet xierqa biex dan ikun jista' jitwettaq dak li kienet jgħid Sur Barton huwa minnu, mhix kwistjoni biss taqqat fost iż-żgħażagħ, imma irrid ikonna priorità f'dan il-qasam ukoll fuq il-kwistjoni li hemm ċertu żgħażagħ li qatt ma kellhom impik f'ħajjithom. Dan xi fisser? Ifisser li sibuha dejjem aktar diffiċli li jkollhom impik iktar tard fil-ħajja tagħhom. U għalhekk mhix biss kwistjoni fuq medda qasira ta' żmien imma dawn in-nies bħalissa huma qiegħda u iktar il-qoddim ser isibu aktar diffiċli li jintegraw fis-soċjetà u fuq il-lan tax-xogħol Din hija problema li ħanibqgħu nġorru magħna l-10 snin 20 sena li jmiss. Għalhekk il-liberali ħossu li din hija priorità li rridu nindirizzaw. Mod ġenerali rridu impjiegi u kundizzjonijiet xierqa biex bekk inkatru l-postijiet tax-xogħol. Issa nagħti l-mikrofonu lil Ministru Bruton. Mbagħad mod iktar ġenerali forsi għal Ministru Burton mistoqsija fuq il-mobilità ta' drittijiet u uh, fuq l-istrateġija saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol naħseb illi hawn ħafna membri li qegħdin jistennew inizjattiva anke minn tal-Kunsill, is-Sur Uri għamel mistoqsija Fuq l-istatistika demografika naf li ħadd mill-ministri li għadin hawnhekk mhuma kompetenti għall-istatistika għalhekk eh, naħseb illi dik il-mistoqsija nistgħu nagħmlu lill-ministru kompetenti eventwalment. L-ewwel nagħti il-mikrofonu lill-Ministru Bruton. Eh, thank you very much. Eh. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-kontributi li għamiltu. Naħseb li hemm konsens mill-kelliema li rridu nħarsu l in mill-konsolidazzjoni fiskali biss rridu noħolqu opportunitajiet ta' tkabbir. U dan huwa rifless fil-abbozz ta' konsiderazzjonijiet tagħkom fuq semestru Ewropew. Naħseb li dan jirrifletta wkoll il-pożizzjoni tal-presidenza. Aħna f'pajjiżna narfu li hemm bżonn insalvu l-kwistjonijiet tal-banek biex niftħu n-negozju, niftħu l-opportunitajiet tal-kummerċ, nridu nizviluppaw it-taħriġ iżda l-firxa wiesa ta' kwistjonijiet li huma riflessi hawnhekk huma vitali sabiex bekk ikona bilanċ għall-irkupru. Dan huwa żmien ta' sfida u għalhekk hemm bżonn li niksbu bilanċ ta' EBSCO kif ukoll ECOFIN f'dan id-dibattitu. Kif saħħu il-kollegi Sur Alejandro ma' partikolari. Saħħa u sikurezza fuq il-posta xogħol importanti ħafna Il-Kummissjoni titfassal strateġija f'dan il-qasam u fl-opinjoni tagħna ċertament aħna rridu reġim b'saħħtu li huwa parti minn vantaġġ kompetittiv. Ikollok il-kwalità fuq il-post tax-xogħol, serħan il-moħħ li ħajkollok ġestjoni tajba u dan importanti biex ikollok vantaġġ kompetittiv. Ma naqbilx li fi żmien ta' pressjoni ekonomika irridu nxekklu dawn il-prinċipji. Nilqa l-punt li kienem fuq derivati naħseb li hemm statistika demografika u dokument ta' dan li rridu isuħ smajx għal sur ori huwa għasam fejn hemm differenzi fl-opinjonijiet iżda bħala presidenza ħanaħdmu biex insibu punti komuni bejnietna. Grazzi. il-signora Joan Burton issa. Yeah. Um, in relation... Iva, brabta, ma' referenza li għamna l-sur ori għal mobilta u l-ħtieġa biex ikun hemm iktar riżultati fir-rigward il-portabilità tal-pensjoni nafu li hemm iktar nies bejn kull stat membru li kull ma jmur taqattaw snin ta' xogħol jaħdmu f'stat membru ieħor, mbagħad imorru lura lejn pajjiżhom il-pajjiż oriġinali tagħhom. U għalhekk il-pensjonijiet supplementari huma importanti biex ikunu jistgħu jgħinu l-lajxin tan-nies meta jaslu biex jirtiraw. Għalhekk importanti li niksbu progress f'dan il-qasam. Brabta mal-kummenti ta' Sur Serkas fuq l-izbilanċ fuq referenzi tematiċi ta' l-ekonomisti, xjenza ekonomika taraf li deficit fil-domanda hija problema serja ħafna u fil-rigward il-kuntest tal-Kumitat Soċjali u jiena bħala Ministru għal Protezzjoni Soċjali fl-Irlanda bħalissa r rwol tal-protezzjoni soċjali biex nirreferi għal pajjiżi huwa li hemm ħafna deficit fid domanda li xil-flejjes li jintużaw mill-protezzjoni li jirċivu mill-protezzjoni soċjali qed tinfquhom f'ħafna reġuni, f'ħafna postijiet fil-pajjiż u għalhekk issa ndur għal garanzija għaż-żaża. Is-sur Baħ nsemma dal-punt. Ma naħsibx li dan jaqa' fil-kuntest tal-qatt ta' ġenerali jaffetwa kull età ta' ħaddiema, kull ħaddiema b'kull età, imma speċjalment iż żaza Palma nafu mill-istatistika il qat skont l-istatistika li tħarġet mill-Kummissjoni dan l-aħħar ħafna drabi il-problema tal qat fost iż żaza hija forsi id-doppju tal-livell tal-problema ta' qatt ta' nies iktar ta' ta' għaliex hemm diffikultà ta' aċċess għas-suq tax-xogħol u għalhekk naħseb li importanti li jkollna garanzija żgħażagħ għax dan huwa importanti għaliex jagħti tama ta' mezzi kif dak li jkun jista' joħroġ mill-edukazzjoni u jidħol fl-aħħar mill-aħħar fuq il-lan ta' xogħol. Forsi jitlieb li jkun hemm iktar taħriġ, iktar edukazzjoni, iktar esperjenza fuq il-post tax xogħol u anke referenza għall-ewwel impik, dan importanti ferm, specialment għazzaza. Naħafna drabi kun esklużi soċjalment ta' raġunijiet oħra. Importanti li dawn in-nies ikollhom l-opportunità li jieħdu sem. Ċertament matul il-Presidenza Irlandiża aħna rridu rakkomandazzjoni tal-Kunsill f'dan ir-rigward imma jekk niġbdu ħabel wieħed flimkien jekk naslu għal ftehim ikun utli biex bekk nreġġaw lura l dawn in-nies fuq il-suq tax-xogħol, ikonna forza tax-xogħol tajba kif għal sur serkas ikollhom flejjes li mbagħad jistgħu jonfqu li mbagħad iwassal tkabbir fl-ekonomija. Ħaddiema żgħażagħ huma importanti ferm għall smes speċjalment l-SMEs il-ġodda. U naħseb li waħda mill-affarijiet li nixtiequ li naraw huwa iktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ kif ukoll għan nies aktar avvanzati fl-età biex ikollhom iktar opportunità li jiftħu negozji ġodda u jkollhom aktar opportunitajiet li jagħmlu dan. Dawk li jaħdmu rashom u dawk li jiftħu imprizi huma importanti ħafna huma parti importanti mill-irkupru Ewropew. Grazzi fuq il-kwistjoni tal-istabilizzatur automatiku. fit-tweġiba l-wahda mill-mistoqsijiet li saru lek għalek li fil-rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew aħna ħsibna li li minn dak li kienet għed propon l komissjoni eh, li referi għal garanzija zazah mill-OMC, eh, il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni dan kellu bżon li sir fuq livell Ewropew għal daqsantem bżon ta' din il-garanzija żgħażagħ li dan qegħdin qed sir propju fuq livell Ewropew u li bħala kontribut uh, biex insibu soluzzjoni għall sbilanċi makroekonomiċi illi jem, però naf illi dan uh, imur li l-in mill dak li qed jiġi negozjat bħalissa taħt ir-responsabilità tiegħek fil kunsil informali tal-EBSCO. Imma naħseb li dan rridu nżommu f'moħħna bħala pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Sur Cannon fu il- eh, dossier diffiċli tal-MFF, inti kellek mistoqsijiet għandek 3 minuti. Uh, just li ħareġ minn kumment awlin li ħareġ mill kommenti ta' kolħat huma fuq il-qatt kemm fost iż żazah li jsibu ruhom qiegħda kif ukoll dawk li huma aktar vulnerabbli għax ikunu qiegħda fuq medda twila ta' żmien. Jekk tagħti ħarsa lejn il-nijiet tematiċi inklużi fil-abbozz tal-ISF, wieħed ikollu tama minn tal-inqas li dawn l-isfidi jkunu indirizzati. U r regolament tal-ISF jagħmel dawn l-anijiet tematiċi. Promozzjoni tal-impigi, l-appoġġ għall-impigi, investiment fil-ħiliet l-edukazzjoni u tal-imtu l-ħajja, promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u ġlida kontra l-faqar. U fl-aħħar isaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali kif ukoll jipprovdi iktar amministrazzjoni effiċjenti Fid-diskussjonijiet li hemm dejjem bħalissa madwar l-MFF rridu budget li jkun kapaċi appoġġa investiment f'dawn l-oqsma. Hekk kif wasanna għal titipa ħari tal-MFF għal-ġejjini. Tajjeb, mela, issa naddu għal grupp eh, ta' mistoqsijiet oħra, ġifiri, sal-kellima li għanda fuq il-lista, Signora Milinkovic Ute, Strivdlevska, Darden, Jadzlov Levska, Mbatt l-axħar grupp Costello, Retner, Essaja, Hawken. Nista' nagħlaq il-lista tal-kellima ek, tajjeb. Mela, l ewel il sinjura Linkovic Ċute. Aċċu ponja pirmininka. Pirmawsa norju padjoku. Grazzi, President. l ewel net nixtieq nirringrazzja li tlet ministri Irlandiżi il-koll l-ambizzjonijiet tagħkom huma kbar mill-prioritajiet li intom lissintu u naħseb li l-Irlanda ħatkun ta' suċċess għax mhux l-ewwel darba li għandhom il-presidenza seba' darba fil-fatt. Għandi ħafna mistoqsijiet. Is-Sur Bertin semma li l-Irlanda l-esta taħdem fuq direttiva kontra d-demistrazzjoni. Nixtieq kjarifika X'istennijiet għandek għal riżultati fin-negozjati mal-Istati membri f'dan il-qasam? Għaliex dil-kwistjoni bħalissa tinstab staġnata. Mistoqsi joħra lill-Ministru Burton. Għandkom kwistjoni serja x'taffaċċaw marbuta ma l-esklużjoni soċjali u numru kbir ta' qiegħda. Taħsbu li ser issibu bażi komuni fir-rigward l-appoġġ għal dawk li qed jesperjenzaw faqar estrem il-pożizzjonijiet minn stat membru għal ieħor varjaw ħafna. Mbagħad mistoqsija lis segretarju tal-Istat Kenin brabta mal-Fond Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Dan importanti ħafna biex nindirizzaw il-problemi l-aktar pendenti u jaħarqu fl-Unjoni Ewropea. Ħafna stati membri kienu ta' suċċess fl-użu ta' dal-fond. Madana kollu, hemm stati membri oħrajn li jaħsbu li dal-fond mhux meħtieġ. Allura, il-Presidenza ser resib soluzzjoni ta' kompromess brabta ma' dal-fond? L-aħħar mistoqsija tiegħi dwar il-programm Erasmus, importanti ħafna għazzaza. Xinu ma l-istennijiet taħkom f'dan ir-rigward? Għal Erasmus fil-perspettiva finanzjarja l-ġdida. Sur Jezlowski, unbat naddu l-kellima l-oħra. Grazzi, President, jiena ħanżon fil-qosor. u nistaqsi mill-ewwel il-mistoqsijiet tiegħi. L-ewwel net nixtieq nistaqsi fost il-qatt fost iż żgħażagħ fl-Irlanda. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi lill-Ministru John Burton. X'inhija l-istruttura ta' qatt għal żgħażagħ minn 15-30 sena fl-Irlanda. X'inhija s-sitwazzjoni fil-grupp net? Jiġifieri dawk il-ħaddiema dawk in-nies li ma jistudjawx, li ma jagħmlu ma jaħdmux u ma jsegwux xi tip ta' taħriġ. Għandkom xi mekkaniżmi addizzjonali ta' assistenza għaż-żgħażagħ li pereżempju jixtiequ jiftħu negozju ġdid tagħhom Umbat ta' sistema ta' garanzija żgħażagħ li semmejtu fil-preżentazzjoni tagħkom. Inti Ministru għat li l-Europa għandha tagħmel xi affarijiet biex tibdel il-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fuq is-suq tax-xogħol. Li waħda mill-soluzzjonijiet possibbli hija l-iskema ta' garanzija żgħażagħ. Mal-mistoqsija tiegħi hija din. M'hemmx riskju li l-introduzzjoni ta' sistema bħal din tista' tiswa kontra gruppi oħrajn tas soċjetà, pereżempju ommijiet żgħar li jerġgħu jixtiequ jidħlu fis-suq tax-xogħol wara li weldu? Grazzi. Grazzi, ikunu koperti. Dana skont eh, l eta u skont il-proposta tal-Parlament Ewropew Sur Darden. Grazzi, Sinjura President. Signori, grazzi tal-prezentazzjoni ta'kom jena kontent illi intom tħossu illi il-garanzija ta' zaza hija priorita, dan ħaġa importanti għalina. U anki illi intom konvinti ta' dwar il-valur eh, mizjut bħal programmi bħal EFG, SF u l-fond għallajnu għajnuna għall-dawk il-persuni l-iktar imċaħda. Issa dwar garanzija zazax, bżon illi mux biss Eh, jinkludu dan fil regumentazzjoni tagħhom li mbagħad ikun hemm il-mezzi biex dan isir realtà. Issa se jkun hemm xi parti tal-Fond Soċjali Ewropew se jkun dedikat għal din jew xi fond ġdid. Umbat dwar il-fond Aġġustament tal globalizzazzjoni l-ħol kol kem aħna konvinti li għamnek hemm bżonn li dan jibqa jeżisti, immem xoħut li mhumiex tant konvinti bħal per eżempju dak li għadu kif għal wieħed mill-kollegi tiegħi u tasbu illi sejrna xinna sibu tarfa dil-problema fuq dil-kwistjoni u eh, naħseb illi dawn il-fondi għandhom bżon li zjedu n-numru tal-beneficjarji tagħhom. Eh, biex namlu dan kollu rridu u koll nżidu il-mezzi un-bat mm, forsi dawn il-fondi għandhom ikollhom natura antiċipattiva din hija xi ħaġa wkoll imsemmija fir-rapport Serkas fuq ristrutturar Mbagħad dwar lajnuna lil dak li ma l-iktar imċaħda u neqsin din eh, hija uh, għodda importanti biex aħna kunu nistgħu nilħqu l-għanijiet tal-istrateġija 2020 u anke biex niġildu kontra l-faqar, ġifir dan irridu nkomplu naħdmu biex jiġi implementat mal kemm jista' jkun u nikkonkludi billi ngħid li meta eh, kont qed nismakom u uh, ma skantajċ nismakom tajdu illi kollu jiddependi mill-mezzi li se jkunu disponibli ġifir mill-MFF. Eh, u qed narakom ftit rassenjati, eh, aħna niddependu mill-mezzi li se jagħtuna u intom se jirnexxilkom tikkonvinċu li l-Ministri tal-Finanzi tagħkom u l-Ministri kollha eh, biex li għandkom bżonn iktar flus biex tagħmlu dan kollu. Signora Iva, jiena nerġa' nagħtik il-kelma jekk ikun għadbaqa għal ħin Is-Sinjura Jazlovjetska. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina u koll nilqa l-Presidenza Irlandiza għandkom programm ambizjuż ħafna għal-Presidenza ta'kom u ma niskantax. Għalix għal, ħafna snin l-Irlanda u rritna kemm hija ambizjuża u determinata ġifir tassew nawguralkom kull suċċess. Jiena kontenta li direttiva dwar il-posted workers se tkun waħda mill-prioritajiet tagħkom għall-presidenza din eh, hija uh, dan huwa suġġett li qajja ma' sħiħa li xem ċerti dispożizzjonijiet fija eh, li joħloq xi problemi jew għal xi gruppi fis soċieta jew għal ċerti pajjiżi għalhekk nittama li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn il-kumitat tagħna u l-presidenza tagħkom. Il-presidenza Irlandiża bdiet bil-logo jew għanda il-tema il frankar tal-flus u tkabbir Naf li l-frankar tal-flus eh, huwa uh, importanti bot partikolar f'mument ta' kriżi imma il-Komitat tagħna fassa l-rapport fuq l-investiment soċjali dan huwa rapport li diġaġi ġie adottat mill-Parlament. Jiena nistaqsi biħsibkom u xi azzjonijiet li promuovu l-investiment soċjali x'naħseb li l-aqwa kapital illi għandha l-Ewropa u ċittadini tagħha l-Ewropej proplu f'mument ta' kriżi l-investimenti soċjali huma essenzjali. Is-sur eh, non semmijom fil-qafas annwali, forsi għandkom f'moħħkom xi ħaġa oħra parti l-MFF. Mela nerġanat il-mikrofonu li tlet ministri, forsi jissa nibdew minn dak li tkellem l-axħar. Sur il-ministru Cannon. Iva xi eh, suġġetti komuni li qed joħorġu fl-interventi kollha. Grazzi għal dawk l-interventi. Eh, il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni aħna nużaw ħafna fl-Irlanda en eluf ta' ċittadini tagħna enhom biex eh, jaddu eh, minn momenti diffiċli ħafna bħal pereżempju meta sabu ruħom uh, fi klima ekonomika diffiċli u jipprovaw jerġgħu iqumu fuq saqajhom jiġifieri dan din l-odda kienet ta' suċċess ħafna fl-Irlanda enet il-xuħut irġaw sibu xol, uħu toħrajn kizbu eh, kisbu ħiliet u edukazzjoni ola, u ħafna minnom irna eh, irnexxilhom saħan sitra jibdew u jiftħu kumpaniji tagħhom minn eh, kumpaniji minn esperjenza li jkunu kisbu meta kienu qed jaħdmu l-kumpaniji oħrajn irnexxilhom anke saħan sitra jġibu kollegi tagħhom li kienu jahdmu fil-kumpaniji ta' qabel Eh, kien hemm call company illi eh, għalqet u intilfu il-550 impik u eh, xi ħadd ieħor beda xi inizjattiva simili iva fl-ġef iva ċerti pajjiżi li jappoġġaw dal-proċess u hemm oħrajn li illi m'għadux rilevanti għal ġejjeni Fl-aħħar mill-aħħar dan se jorbot fuq diskussjonijiet li huma dejjin fuq l-MFF. Aħna nistaw uh, naraw ir-rwol tal-IGF meta ma' mal-ISF anki biex nindirizzaw xi ħut mill-kwistjonijiet li semmejtu intom. li GF uh, eh, wera li huwa iktar kapaċi li jsib soluzzjoni għal eh, problemi ta' għat kbir iktar mill-ISF. Umbat f'ċerti każijiet per eżempju fejn jgħal u l-kumpaniji dawn jistaw propju jisiru dejjem fl-istess reġun u għal ikun ikunem tal-bit kbar kien fuq l-amministrazzjoni fuq il-budget li mhumiex maħsuba biex jindirizzaw taqlib daqshekk eh, fuq skala kbira fil-reġun partikolari ġifiri dwar struttura ta' kumpaniji u l-użu tal-IGF dana mhux soltu illi uh, intuża għal dan il-għan fil-forma kif inhu għalhekk l-ambitu tal-EGF irid ikun monitorjat sew biex naraw li jkun hemm konċentrazzjoni eh, fejn l-Unjoni Ewropea qiegħda titla fis-sem tas-suq tagħha eh, u li kunem bizzejiet flus biex il-ħaddima ikollhom il-kwalifiki meħtieġa mbagħad il-ħiliet meħtieġa biex jerġa' jsibu xogħol ieħor. Li SF hija temmek ukoll eh, jgħin ukoll biex eh, ikompli jgħin lil ħaddiema jiksbu l-ħiliet li għandhom bżonn biex isibu xogħol ġdid. Grazzi. Is-sur Burton, is inti dejjem fin-nofs nibdew minn fejn nibdew. Kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar il-garanzija għaż-żgħażagħ il-mistoqsija li għamlet ġewana frabta mal eh, il-finanzjament ta' din il-garanzija il-rakkomandazzjoni tajt li dan se jkun finanzjat mill-ISF u li u li dan jintuża biex titwaqqaf jew jitwaqfu dawn l-iskemi ta' garanzija żgħażagħ imma kif għal kummissarju Andor l-ammont totali tal-ISF u fondi Ewropej oħrajn Eh, irrid jiġi fissat fil-kuntest tal-negozjati fuq l-MFF u ovvjament aħna ma nafux x'se jkun ir-riżultat ta' dawn in-negozjati u huma l-istati membri issa li jridu jiffissaw bħala priorità tagħhom din il-garanzija żgħażagħ kien hemm nisaqsaw ukoll dwar il-livelli ta' qatt fl-Irlanda il-livell attwali tal qatt huwa 14.6% u n-numru ta' zazax li huma qiegħda huma madwar darbtejn l-14.6% naħseb illi f'ħafna stati membri iż-żazax illi huma kwalifikati ħafna li għandhom ħafna taħriġ eh, huma inqas Eh, minqas minnom li huma qiegħda minn dawk iż-żgħażagħ li jkunu telqu mill-iskola kmieni u ma naħsibx illi dak li qed jiġri fl-Irlanda huwa differenti minn dak li qed isir fi bnadi oħrajn. Imma ovvjament imbagħad minħabba l-problema ekonomika li għandna fl-Irlanda, aħna wkoll aħna mħasbin dwar dawk iż-żgħażagħ ħafna minnhom huma rġiel illi joħorġu mill-iskola anke saħansitra qabel ma jtemmu l-edukazzjoni sekondarja tagħhom U meta aħna nkunu qed eh, nitkellmu dwar it-tlaħħim ta' din il-garanzija żgħażagħ irridu nżommu f'moħħna eh, u fl-Irlanda għanna ħafna inizjattivi u nonfqu ammont eh, sinifikanti tal-fondi soċjali li għadna nirċivu fl-Irlanda fuq dawn iż żgħażagħ Kieran tkellem ukoll dwar ħaddiema li jitilfu x-xogħol tagħhom imma mbagħad ikollhom opportunitajiet biex jerġgħu jitalmu jitħarġu bħalissa bħala inizjattivi fid-dipartiment tiegħi minħabba l-persuni li tilfu x-xogħol tagħhom fil-qasam tal-bini, xuħut minnhom huma sansi tranġiniera għal daqstan aħna qegħdin nofrulhom opportunitajiet frabta mal-edukazzjoni biex jitalmu iktar, jitalmu pereżempju ħiliet fil-qasam tal-IT għaliex fl-IT hemm nuqqas ta' persuni mħarġ nerġa' u dawn huma ukoll eh, elementi pozittivi anke dwar il-komment tal-President fuq l-istabilizzaturi għal dan huwa importanti ħafna lix fi żmien ta' reċessjoni wieħed għandu jkollu l-possibilità li jonfoq il-flus biex jittaffi l-impatt fuq persuni illi huma l-iktar imċaħda u l-iktar fqar u eh, meta ħna nħarsu lejn l-istatistika fl-Irlanda f'kuntest mal-mistoqsija dwar in-nisa li qed irabbu tfal waħedhom, l-effett ta' trasferimenti soċjali fl-Irlanda huwa madwar 61 fil-mija eh, biex eh, it-taffi il-riskju tal-faqar. F'ħafna stati Ewropej din dan l-ammont huwa madwar 30 fil biss. Għalhekk meta il-President tkellmet dwar l-impatt tal-istabilizzaturi Eh, f'modell ekonomiku il-ħolqin ta' domanda permezz tal-infi għandu impatt enormi fuq il-talba, unbat fuq il-talba ta' prodotti u servizzi ta' kumpaniji fil-pajis, imma u koll impatt kbir fuq it-naqis ta' persuni li huma fil-riskju tal-faqar u miżuri u koll ta' inklużjoni soċjali Mbatt dwar il- faqar, eh, skużawni, il-kwistjoni tal-żazax li qed iwaqfu kumpaniji tagħhom, naħseb illi bħala parti mill- eh, eh, programmi għazzazax għanna u koll eh, għajnuniet tal-zazax persuni ta' kull età li għedin jipruvaw waqfu negozju tagħhom u dan huwa settur li għandu ħafna potenzjal biex joħloq impiegi u anke għal persuni li għandhom interess kbir illi jibdew xi kumpanija tagħhom. Grazzi ħafna. Is-Sur Bruton. U forsi ma nafx jekk konċinti jew is-Sinjura Burton imma fuq il-kwistjoni ta' l-istrateġija ta' s-saħħa sigurta fil-post ta' xogħol għaliex dan huwa punt li aħna naħdmu ħafna fuq u fil-kumitat tagħna naf li qed tistennew inizjattiva tal-Kummissjoni biex nidu l-istrateġija imma aħna nixtieq nkunu nafu kemm jista' jkun hemm forsi lok għal xi inizjattiva jew tnidjam il-ġdid min-naħa tal-Presidenza Irlandiża sabiex il-Kummissjoni toħroġ Eh, b'dan it-tiġdid jew dil-verżjoni aħarija tal-istrateġija u sigurta fil-post tax-xogħol. Iva. kien hemm eh, mistoqsija fuq il-direttiva fuq il-non-diskriminazzjoni mod partikolar protezzjoni ta' persuni li għandhom disabilità u dan huwa punt importanti li xtuq nagħmlu progress fuq ma dan hemm diffikultà għaliex dan huwa punt li jitlob l-unanimità u mbagħad kien hemm problemi wkoll ta' ċertezza legali b'mod anke minħabba il-tħassir ta' direttivi flim ta' li kien hemm qabel, però għandna tama illi sejr nexxinna nagħmlu progress. Signora Ġakovjeska, semmiet il-direttiva dwar il-posted workers nafu koll li hija bħala rapporter edha taħdem sfiq u dina lina hija priorità aħna kieku nilqaw il-fat li l komitatu u l-Parlament li jaqblu fuq dan il-punt u punt skabrus eh, kem eh, għamnek fil-Parlament u anke fil-Konsill maħna aħna nittamaw li sejr nixxinna insibu ftejjin fuq iż-żewġ kwistjonijiet diffiċli li għadhom pendenti. Se nippruvaw naħdmu id fit mal-Parlament man man li namru progress fuq dawn. Is-semma u koll l-investiment soċjali u l-importanza tiegħu u l-investimenti li waslu għal iktar investiment soċjali. Il-konsolidazzjoni nafu biha u anki per eżempju fuq id-dossier fuq il-bidla soċjali l-innovazzjoni hemm strumenti ġodda għal iktar mikrofinanzjament, iktar mobilità, il-Bank Ewropew l-investiment li sebda jagħti flus biex jgħin l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju Eh, u dawn huma strumenti li jistgħu jkunu żviluppati u użati. Signor President, inti wkoll semmejt l-importanza tal-istrateġija dwar is-saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol. Aħna nixtiequ li nieħdu inizjattiva fuq din la darba l-istrateġija tkun ċara u jkun hemm opportunità li nagħmlu dan. ma forsi eh, għandkom tixpronaw naqra l-Kommissjoni biex taħdem iktar fuq dan. Mela wasanna l-aħħar grupp ta' kellima sur Emer Costello un bat signora Evelyn Regna. Grazzi, Signora President, nirringrazzja li t-let ministri għall-interventi tagħhom u nagħtihom merħban il-qawwa hawnhekk fil-Parlament Ewropew Jena kontenta li smajtom jajdu jena gburija li l-presidenza irlandiza għanda dimensjoni soċjali għawija fil-program taħħa dinja ħaġa importanti ħafna. 160 miljon ċittadin li huma fil-riskju tal-faqar 14 miljon fl-Europa illi huma imċaħda fuq livell materjali. U semma lajnuna li dawn il-persuni imċaħda u jena għandi l-onur li nkun il-rapporter fuq dan is-suġġett Eh, l-MDP kif għalet il-Ministru għet eh, eh, jiġi se jispiċċaw dan għandu impatt kbir fuq l-inklużjoni soċjali. Aħna qed nikkonsultaw ma' ħafna NGOs kemm fuq livell Ewropew, fuq livell nazzjonali, NGOs franċiżi, belġani, anki olandizi, il-kollu ħossu li dawn huma Eh, strument importanti li taffi l-faqar u jirrikonoxxu l-fatt ukoll illi dan mhux se jiġġielet kontra l-faqar u xorta għandna bżonn ta' politiki iktar qawwijin u kompluti biex naħdmu b'mod konkret fuq il-erda u l-eliminazzjoni tal-faqar. Ġifiri, għan nilqaw kol l-impen tal-presidenza Olandiza garanzija zazax u għahna nistennew bil-ħerqa li naħdmu ma'kom fuq eh, din Issa, fl-imkien mal-garanzija zazah nemmen li huwa importanti ħafna illi ikunem eh, dan il-qafas ta' kwalità għal l-apprendistati u dawk il-żazah illi ikollhom apprendistati u ikollhom placements ma jiġux eh, sfruttati bebda mod. U biex intenni dak li għaduk eh, fqal sur Dierden, huwa importanti illi il-fond tal-persuni l-iktar eh, nieqsa u imċaħda ikun, ikun kbir bizzejet li kun jista' jagħmel differenza. Grazzi, Signora Ragna. Grazzi ħafna. Se jkun hemm demonstrazzjoni kbira barra dan il-bini protesta Eh, biex jġildu kontra il-direttiva dwar il-posted workers, jitolbu iktar garanziji, etc. Il-Parlament Ewropew suġġerixxa li jiddaħħal ir-raba pilastru għal ġlieda kontra l-qat fost iż-żgħażagħ intom għattu kemm importanti li aħna niġġieldu kontra l-qat fost iż żgħażagħ u jiena nixtieq inkun naf x'taħsbu intom dwar dan ir-raba element. Grazzi, Sinjura Assajan bat Sinjura Hawken. Grazzi, Sinjura President. Jiena għandi mistoqsija għal Ministru Joan Burton. Inti semmejt il-program ta' assistenza għall-ikel u intom aħna nafu illi memx konsensus fil-Konsil fuq dan il-program li kella xemċerti stati membri li jaħsbu illi dan mandux ikun uh, Eh, di dix tkun xi ħaġa indirizzata fuq livell Ewropew imma fuq livell nazzjonali u jiena nixtieq inkun naf xi ftit iktar dwar dan. Umbagħad dwar il-programm tal-għajnuna li kell il-mod kif qed jitqassem li kell dan issir minn f'ħafna stati membri minn NGOs, minn knejjes u dawn huma msieħba importanti ħafna f'dan ix-xogħol u issa permezz ta' dan il-programm il-ġdid se tkun il-pożizzjoni tagħhom Naħseb li huwa importanti illi mhux biss wieħed jagħti eh, xkora ikel imma għandu jkun hemm ukoll il-possibilità ta' kuntatt uman u għajnuna oħra wkoll. Ġifieri il-pożizzjoni tagħhom ta' dawn l-NGOs u l-knejjes x'se tkun? Grazzi ħafna, Sinjura Aken. Grazzi ħafna, Signora President, jena nati meħba li tlet ministru nawguralum kull suċċess fil-ħidma tagħhom. Skużawni li ma konċaw hawnhekk aktar kmieni. Jien għandi ftit mistoqsijiet għalikom il-koll l-ewwel il-Ministru Cannon inti semmejt eh, li GF jien għandi mistoqsija li jem eh, nafu li jem minoranza li għedha tiblokka u intom bħala presidenza irlandiza kif tistaw tikkonvinċu lill oħrajn illi għandhom jaħdmu fuq din il-propesta, għandhom immexxu għal qoddim il-Parlament qiegħed jenkom fil-ħidma tagħkom għandkom xi idea ġodda dwar dan din il-mistoqsija tiegħi imbagħad tal-Ministru Burton xi żewġ kollegi diġà eh, semmew il-kwistjoni tal-ikel għal dawk l-iktar imċaħdin il-biraħ fil-axija kont qed naqra opinjoni tal-House of Lords u mill-Bundestag u ħafna parlamenti oħrajn u għalu illi Iva, uh, kien ta' meta kena il-montanji tal-Butir u l-ibħra ta' ħalib, immissa mux qed jaraw li din hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea u jemnu illi hemm wisq birokrazija involuta. Jien ma naqbilx, imma uh, jiena rrid nistaqsi intom kif beħsibkom tindirezzaw din il-perspettiva li dan se jkun importanti ħafna jekk dan il-programm se jirnexxi. bad dwar iskema ta' garanzija żgħażagħ Nixtieq nkun naf mistoqsija Irlandiża, però kif se jorbot dan kollu ma l-skema nazzjonali ta' internships. Hemm rabta bejnietom u forsi jekk għandek ikollok biżiet ħin tista' tgħidilna xi ftit dwar is-suċċess ta' dik l-iskema partikolari. Inti tajtna il-ċifri tal-qat naħseb illi għanna u koll għanna najdu illi hemm ħafna livelloli ta' eh, eh, immigrazzjoni ġifiri 70% Eh, skużawni, 70.000 persuna telqu mill-Irlanda is-sena li għaddiet, immaġinaw xikunu kieku ċifri tal-qat kieku dan persuni ma telqux. Eh, Isnja Wegna eh, għamlet mistoqsija oħra hemm erba l-mikrofinanzi, l-jurress, Jures, Progress u l-aċċess għazazax. Mit-trialogu jina naf illi il-Konsil mux dejjem kien entuzjast wis dwar dan. Jina nishtiq nkun naf xi proposti għandkom intom biex eh, eh, taħdmu ftit tagħmlu progress fuq dawn l-erba elementi. Hawnhekk il-Presidenta tib terrompi il-direttiva fuq il-posted workers ila waħla hemm xi tama li għadin. Kellim li miss. Grazzi ħafna nilqa lill ministri għawnek u nawguralhom kull suċċess għal presidenza tagħhom. Jena kontenta li f-moment fejn il- naqis fil-politika fil tana mish qed issir m'għadix daqshekk kossessjoni u issa rridu ninvestu. Issa nixtieq nagħmel mistoqsija lil Ministru Burton nixtieq insaqsija x'inhuma l-attivitajiet li għandha biħsiba torganizza il-Presidenza duvit taks. Biex eh, eh, tneħħi differenza ta' salari li rċivu l nisaw l-irġiel, aħna adottajna rapport fuq da' suġġettu kif għanna niproċedu fuqu. Grazzi ħafna qabel ma nagħti il-mikrofonu lura lill-Ministri, jiena nixtieq eh, nitlob is-Sur Cannon biex iwieġeb il-mistoqsija tas-Sinjura delegata hawnhekk fuq il- Ministru kompetent pour que nous puisque ça concerne aussi notre commission. Et... pour l'Erasmus. Ministru Bruton, jiena għandi mistoqsija għalik. Kif beħsibek tikkontribwixxi wara il konsill Ewropew ta' Deċembru għaliex eh, dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja hemm ukoll eh, aspett soċjali għal din l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Issa, waqt presidenza ta' ċipru rajna li kienem inizjattiva interessanti ħafna ntbatet itra mill-EPSCO lill-ECOFIN qabel il-Konsill Ewropew biex din il-kwistjoni tiġi indirizzata eh, f'dinamika u eh, ma nafx jekk se jsir l-istess ħaġa waqt presidenza Irlandiża Mela nerġa nati il-mikrofonu lil kull wieħed minnkom 3 minuti. Umbat se nerġaw nibdew mill-Ministru Cannon. Okay, firstly, it's my understanding that Erasmus... Iva, mela, eh, Erasmus eh, mill nista nifhem jiena kwistjoni għal kunsil ta' edukazzjoni. Umbat, Signora Hawken, mistoqsija tiegħek dwar l-IGF Jena appoġġajt ħafna dan il-programm, eh, specialment il-beneficju, specialment f'pajjiżi kif jena semmejt eh, il-futur tal-IGF eh, iserraħ fuq diskussjonijiet fuq l-MFF u l-isforzi kollha ħajsiru sabiex dan l-IGF e jinżam fuq il-mejda u diskussjonijiet jiskomplu kif inti tafhem iktar prioritajiet ħafna iktar li huma iktar um, immedjati u irrit ikun hemm ukoll l-argumenti dwar l-benefiċċji differenti irrid jingħata trid l-provi tanċibli tal-benefiċċija li qed minn dan il-programm jiġifieri dawk li qed jitkellem dwar iż-żama tal-IGF forsi għandhom bżonn jesprimu ruħhom iktar b'saħħithom imma umma f'dawk il-diskussjonijiet inizjali tal-MFF li d-deċiżjoni ħarja tista' tittieħed. Grazzi. Grazzi, forsi ħan wieġeb eh, tajt is-Sinjura Betin għal numru tal-punti li saru minn naħa tas sinjura Costello, Assija u kol u s-Sinjura Haken brabta mal- lajnuna għal dawk um, li liktar huma miċħuda mill-affarijiet. U s-Sinjura Costello, ir-rapporter fuq ir-rapport um, minn dan il-kumitat jiena naħseb li dan ikun importanti nis jitkellmu dwar dan, jafu ħafna dwar dan is-soġġett u xol sar mill-NGO u l-organizzazzjonijiet tal-istat fi kontest partikolari u l-istorja tal- um, programm agrikolu. L-Unjoni Ewropea minkejja il-fat li qed um, tisħaq ħafna fuq l-ekka fin il-finanzi qed eh, taħdem ħafna u ila taħdem fuq eh, il-faqar u rizorsi għal dawk li liktar edin fil-bżonn. U dawk edin eh, emmek b'mod xar fuq l-impenn dwar l-Europa 2020 sissa biex jiġu mejjuna dawk li qed jgħixu fil-faqar assolut. Qed nitkellmu dwar individwi, familji u tfal li qed jgħixu f'dik il-kategorija. U il-font li ħa jenħoloq Irridu aħna ċertaw li ma jkunx hemm diskrepanza fir-tweġiba eh, tal-Unjoni Ewropea għal nis li nasep nistaw nekku ma nkwetati dwarom, aħna għanna pala lan, pala presidenza li jinkiseb ftejm sabiex ikunem l-implementazzjoni minn jannar tal-2014 u ovvjament il-level ta' finanzjamenti serraħ fuq il-riżultat pozittiv tan negozjati fuq l-MFF. Iva, Dan huwa suċċessur jekk immur lura għal dak li qed jgħidu n-nies fil-Bundestag u l-House of Lords tar-Renju Unit, dan huwa suċċessur għal programm agrikolu. Imma jiena naħseb li Iva dan jista' jkun ħafna iktar eh, minn l-ikel biss għax ħafna mill-familji li l-iktar tinsabu fi diffikultajiet huma dawk il-familji li jinsabu fi djar fejn ħadd mod jaħdem u eh, anka forsi rabta Eh, jew jew forsi it-tfal ma tantx qed imorru l-iskola. Għalhekk qed naraw kif nistgħu ngħinu n-nies jerġgħu jitlu flimkien dawk fil ngħidu n-nies jitlu fil-dinja tax-xogħol, ngħinu l-itfal u naċċertaw li qabel ma jmorru eh, l-iskola jkunu kielu l-kolazzjon u eh, dina tkun għajnuna importanti għal dan it-tfal għal familji tagħhom jekk forsi nistaw naħdmu ma' NGOs li huma interessati u nistaw nirranġaw eh, għal l-ikel tagħhom u li tfal eh, jiklu tajjeb u bat naħseb li għanna ħafna kapitajiet u għanna ħafna hidme u xogħol jisir mill-NGOs u dan huwa punt interessanti kif qed ilkom jiena ħerqana li nisma il-rapport ta' Salim fuq dan il-rapport u sabrabta mal mal din iskema dwar il-garanzija għazzazax l-internships għafas ta' kwalità dwar il-kwalitajiet jina naqbel ma dan il-qafas fl-Irlanda kellna program nazzjonali tal-internships dan għajt isir eh, specialment fuq l-internet u monitoraċ publiku. Il-membri Irlandiżi huma konxi dwar dan il-programm imma llum il-ġurnata iktar minn 50% li dawna spiċċaw l-internship mbagħad sabu xogħol. Dan mhux programm li walko għal kulħadd imma dan rwol x'jaqdi eżempji eh, ta' pajjiżi bħal Ġermanja, l-Awstrija, Finlandja, dawna u l-kas tal-Irlanda dawna jistgħu jkunu sinifikanti sabiex jinfetu iktar opportunitajiet għal żgħażagħ sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Grazzi. Imma mill-li nistaw nifmu mit-tweġiba tijak li dwar li kella dawk li iktar edin fil-bżon il-kwistjoni tal-likel tibqa fil-qalba ta' dan il-programm anke meta inti tiddeskrivi li dana jista' jintuża sabiex jaċċerta li l-istudenti li sejrin l-iskola jirċievu il-kolozzjon imma se jkollna l-opportunità li niddiskutu dan meta naslu għal rapport ta' Emma Kostella l-aħħar imma mhux li nqassu l-batin għal 3 minuti imma tista' Iddu merba minuti jekk tixtieq le jiena se zomma dawn il-limitazzjonijiet ta' ħin tal-kumitat mela sabiex inqajjem fil-punti Sinjora Regmer eh, għajmet il-kwistjoni dwar il-posting tal-ħaddiema u dan ajurdi li hemm bilanċ li jista' jinkiseb bejn ir-dritta eh, mobilta sabiex in-nies jimxu imposta liħor jikollom opportunitajiet u sabiex jiġu nħarsa l-istandards tal-ħaddiema qed nippruvaw niksbu dan il-bilanċ hawnhekk. Inti qajjimt ukoll u Marian Hawken u kol għajmed dan il-punt il-kwistjoni tal-bidla soċjali u l-innovazzjoni, il-pozizjoni, il-raba access, l-access mux appoġġat mill-kunsillet jaraw tlet headings, mux erba, u għet nifem li aħna meċin lejn it-tralogu, xar id-diħel sabiex nipruvaw namlu progress fuq dan il-ftejm, imma jena naħseb li għet namlu dan sabiex jiprofa jinkiseb bil bejn il- il-pozizjoni tal-Kunsil u tal-Kommissjoni. Naħat tkun l-sfida għal-Presidenza irridu aħna nipruvaw um, Mela nelbu dan l-ostaklu inti ċer għajjim til kustjoni ta' dimensjoni soċjali fil-dibattitu tagħna jiena naħseb li sar progress fil-roadmap il-ġdid sabiex eh, naħdmu fuq is-semestru Ewropew se jkun hemm l-opportunità għall-EBSCO eh, sabiex jaħdem fuq il-firxa ta' kustjonijiet li tikollhom impatt fuq is-salari fuq il-ħarsin soċjali u se jkun hemm ukoll prezentazzjoni eh, reċiproka tal-femiet lill-Ekofin u mill-Ekofin għall-Kunsil tagħna. Għalhekk jiena nittama li ħanaħdmu fuq dan ehm, b'mod iktar wiesa minħabba l-importanza ta' dan ix-xogħol u jiena ħadd nod eh, tal-kummenti ta' Sinjora Lewba Fontanje li ħarġet b'opinjoni tajba ħafna u dan huwa input tajjeb dwar kif jista' jkollna dibattitu fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjakom għal dawn it-tweġibiet nista' għakom kull suċċess waqt il-presidenza tagħkom. Dak li jiena rajt eh, waqt li konna t negozjaw ma' tim eh, il- uh, il-mod kif qed nitħattu mal president ġiġa xi ħaġa pożittiva u qed nittamaw li se nkunu nistgħu nagħlqu fuq trialogu fuq skeda ta' żmien xirqa bi konklużjoni tajba għalkemm dawn l-aspetti huma diffiċli waħna aħna kontenti li nerġgħu narawkom hawnhekk l-ewwel fil-Kunsill Informali ta' EBSCO peress li jiena ħan irrippreżenta l-Kumitat u nixtieq nirringrazzjakom u għall l-istedina għal dan il kunsill u aħna kif fedna qabel se niltaqgħu ma' delegazzjoni mill-kumitat tagħna meta niġu aħna nżurukom il-ġimgħa ta' wara ġewwa Dublin. Issa huwa l-pjaċir li nistidinkom il-kol għal ċeviment ehm, ta' sena l-ġdida u nilqakom għal din is-sena l-ġdida ir-riċeviment ħajsir barra minn din is-sala u il terġa' tibda fit-tlieta.